Good afternoon, colleagues, and... L-għar nofsenar tajib kollegi nil-għakom mil-ġdijt għal komitat libe sena ġdida tajba li kullħat nittama li kelkom vakanzi u kol ta' mistri. Jekk memx oġġezzjonijiet, l-agenda hija adottata. Issa, reġim lingwistiku l-lum interpretazzjoni fil-Danis, il-Kroat u l-Irlandiż, u nanna l-approvazzjoni tal-minuti tal-5 tal-tubu jek nemx oġġezzjonijiet dawn huma approvati. Kollegi, illum se nibdew fl-ewwel punt fuq l-aġenda l punt numru 4 ġifier missjoni libe għal Tunis fit-Tunezija bejn it-18 u l-21 ta' Settembru. Għanna xi kollegi preżenti mit-Tunezija inkluż l-ambaxxatur. Delegazzjoni ta' Libe marret it-Tunezija u kienet zjara importanti biex nifmu aħjar mhux biss il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tunezija, iżda wkoll biex nifmu ir-relazzjonijiet mal-Libja fil-qasam tal-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq il-frontieri u bekk kien hemm numru ta' laqat ma' atturi importanti anki kellna laqa mas segretarju tal-Istat tal-Affarijiet Barranin, membri tal-Parlament ta' Tunezija u rappreżentanti kol ta' żewġ pajjiżi u anki kol wkoll mal-assisa tal-Kosta mill-Italja u mill-Libja u anki mill rappreżentanti ta' diversi organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili Id-diskussjoni bekket qed isir ta' rapport li huwa bozzat u bekk id-delegazzjonijiet anzi il-membri ta' delegazzjoni huma mistiedna li jagħtu l-kummenti tagħhom bil-miktub għal tali rapport. Bħala President ta' delegazzjoni jiena nixtieq nirringrazzja lill-awtoritajiet Tunezini u anki lill-ambaxxatur għal żjara importanti ħafna partikolarment biex nifbu relazzjonijiet bejn il-Libja u t-Tunezija. Kanna aċċess tajjeb ħafna, inkluż. L-aċċess għal dawk li huma mill-quta mis-sitwazzjoni ta' migrazzjoni. Issa xtaqt nisma mill-membri tad delegazzjoni. Forsi huma jixtiequ jesprimu xi ftit ruhom. Kollegi, tixtiequ tieħdu l-kelma? Mari Christine, inti kontattiva attiva fid-delegazzjoni, jekk joġbok. Marie Christine Verja, jekk joġbok. Iva, grazzi, Sur President. Jena musse se noqot nirrepeti dak li għanna fil-rapport madana kollu. Rajna rizultati importanti fi zjara ta' delegazzjoni. Fuq kollox, din id-delegazzjoni iffokat ruħa fuq is-sitwazzjoni fil-Libja. Fil-bidu ridna morru hemmhekk il-Libja, però ma stajniex nagħmlu hekk minħabba raġunijiet ta' sigurtà. Aħna ovvjament inkwetati dwar situazzjoni fil-Libja u rajna illi dawk il-punti li konna din inkwetaw dwarhom fir rigward ta' dan il-pajjiż eh, kienu minnhom jiġifieri realtà ta' situazzjoni ta' migranti partikolarment hija xi ħaġa inkwetanti ħafna anki l-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hemmhekk. Basikament il-pajjiż huwa wkoll milqud mod negattiv immens mis-sitwazzjoni. E, kol rajna xin is-sitwazzjoni brabta mal kim sejjaħ eh, gvern uffiċjali Libjan li fil-fatt għandu parti zaħira biss mit-territorju taħt il-kontroll tiegħu. Għalkemm aħna ltqajna ma l-assisa tal-kosta mill-Libja u anki mill-Tunezija, kena konferma wkoll li dawn l-assisa tal-kosta mill-Libja setaw jagħmlu kontroll biss ta' parti zaħira ħafna tal-kosta tal-Libja minn dak iż-żmien law ma kienx hemm tibdil b'mod pożittiv l-situazzjoni. U għadna din naqraw rapporti fuq situazzjoni li għadhom allarmanti. Mela l-gvernijiet tagħna ħadu xi miżuri sfortunatament dawn donnom jikkonċentraw fuq ħaġa waħda biss, jiġifieri jintbatu il-persuni lura n niġer li wkoll hija ċerta disappuntanti, għaliex bekk m'aħniex qed nidu miżuri adattati biex naċċertaw illi dawn il-persuni li għedin fuq territorju Libjan ikunu jistaw ikollhom aċċess għall unjoni Ewropea, però mhux qed isir hekk anzi għall-kuntrarju. Id-dajjes jintbatu lura lejn il-Libja. U l-proġett li noħol u call center fil-Libja li b'xi mod jista' jamministra l-volum u jieħu xi ftit mill-pressjoni minn fuq eh, l-Italja hija xi ħaġa li għadha ma ġietx ovvjament eh, imwetqa f'mod konkret. U allura jekk imbagħad dawn il-persuni jinbatu lejn il-Libja x'jiġri, mela ikonna żona fejn imbagħad ma jkollok stat ta' dritt. Mela, punt li laqatni ukoll. Smajna diversi stejjer dwar miżuri li jistaw jittieħdu fil-rigward ta' dawk li jagħmlu violazzjoni ta' dritti tal-bnedmin fil-Libja. Organizzazzjonijiet eh, għalunna illi s-situazzjoni attwali fil-Libja miex qed taħdem kif suppost ġifiri, memx mod kif wieħed jikkontrolla dawn il-persuni anki jekk jwetqu reati atroċi kontra l-migranti. Mem lebda regola illi bximot uh, eh, toqrob lejn situazzjoni ta' stat ta' dritt. U għallura għanna kontradizzjoni bi realtà fil-mod konkret. U mbagħad dak li nisimgħu hawnhekk fl-Ewropa fil-Parlament Ewropew. U allura għanna hawnhekk konflitt kbir. Bekk irridu nkomplu nindirizzaw l kwistjoni hawnhekk f'dan il-kumitat. Mela, it-Tunezija sa. Wara kollox qegħdin kienet zjara fit-Tunezija, U allura aħna isna situazzjoni tal-migranti f'dan il-pajjiż. U naħseb illi grazzi l-linja ta' politika Ewropej qegħdin naraw issa illi bil-mod il-mod it-Tunezija qed isir bil-mod il-mod pajjiż ta' immigrazzjoni U forsi ma kienux imħejja wis għal din is-sitwazzjoni, però aħna minħatan għandna responsabilta li nenuhom f'din it-tranzizzjoni biex bekk it-Tunezija eh, anki tkun fuq eh, l-ekk imsejjaħ blacklist fil-ġlida kontra l-frodi u l-ħasil tal-flus forsi mhix ħaġa tista' tgħin il-pajjiż għaliex il-pajjiż nafu Tunezija qiegħed fi stat ukoll diffiċli bħalissa. Mela żewġ punti li nistgħu ngħidu fuq it-Tunezija, punti li laqtuni b'mod partikolari meta jiena żort il-pajjiż. Mela l-ewwel. Hemm il-bżonn li naraw li s-sistema leġislattiva ta' Tunezija tiġi adattata. Naf li l-Assembleja qed taħdem fuq diversi abbozzi ta' leġislazzjoni U tkellimna u kol mal-kontrapartijiet tagħna hemmhekk dwar dawn nittamaw li kollox jiġi implementat kemm jista' jkun biex bekk il-migranti fit tunezija jkunu jistgħu jgawdu mill-drittijiet tagħhom. It-tieni, iltajna ma' migranti illi għalonna illi situazzjoni tagħhom kienet pjuttost diffiċli. Għaliex imma kollu iħallsu multi kbar għaliex jinsabu fit-Tunezija b'mod illegali u ħafna drabi ma sex imorru lura f'pajjiżhom dawn jekk ma jħallsux dawn il-multi. Bekk għandna kontradizzjoni biex ngħidu hekk hux vera. Bekk, jina nemmen il t Tunezija jkollha tirrevedi l leġislazzjoni tagħha dwar sitwazzjonijiet bħal dawn Issa, tunezini li jistri u jiġu lejn l Ewropea. Naħseb hawnhekk huwa importanti li aħna nibqgħu natu appoġġ għall-idea ta' ftehim ta' mobilità bejn l-Ewropa u Tunezija. Jekk l-informazzjoni tiegħi hija korretta negozjati ukoll eh, waqfu mill-ġdid l-Ewropa trid li kollox ikun parti mill-kuntest USA u ftejim ta' mobilta għandu żewġ naħat, jiġifieri il-ftejim ta' reemissjoni xaġa li ma naqbilx magħha, però hija xaġa essenzjali għal xuħut, pero minnaħa l-oħra għanna liberalizzazzjoni tal-viza. Ejja najdu. Li jemmek ma tantx hemm lokal aċċess tan ir-rigward. Mbagħad għanna rikonoxximent reċiproku ta' diplomas, din hija xaġa essenzjali għal pajjiżi ta' migrazzjoni, partikolarment ta' Tunezija. Mela dawk kienu l-kommenti tiegħi, Sur President, dwar il-punti importanti fir rigward tal-missjoni tagħna lejn it-Tunezija. Grazzi. Grazzi Mary Christine, kenna diversi dettalji hemmhekk li nataw. Mela, Għanna il-membru issa mill-PPE wkoll li se jatina deskrizzjoni ta' din id-delegat ta' din il-sjara, l li Stetina. Grazzi ħafna. President, jiena se nitkellem eh, bil-lingwa tiegħi jekk jġobkom fil-headphones. Ċallenza, Eżis mistiedna mit-Tunezija, Jiena nħu pieċir ħafna bil-prezenza ta'kom hawnhekk illum u nofsinhar għaliex nemmen il huwa tassew importanti li flimkien niddiskutu din is-sitwazzjoni atroċi ta' rifugġati li tikkonċernana l kol kif ukoll lilkom fit-Tunizija. Jiena niġbet l-attenzjoni ta' kulħadd għal punt wieħed illi ħassibni xi ftit u dana matul iż-żjara tagħna. Ċertament Aħna indirizzajna l-kwistjoni drabta mat tunizija pero minn żmien għal żmien ukoll inħarisna wkoll lilin u dan mod partikolari aħna ħarisna lejn il-Libja. U nafu l-kwistjoni tal-Libja hija sew importanti. Mela, nixtieq nikkonċentra fuq laqa li kellna ma' ġurnalista. kien il-koordinatur tagħna li rrakkomanda Mark Mikelev u nittama li qed nippronunċja l-isem sewwa. Mela, kienet la importanti u interessanti ferm li x'dan huwa raġel li jaħdem u ħadem fil-Libja ilu madwar sena, sentejn u jiffoka l-aktar fuq it-traffikar tal-bnedmin. Għalfejn tinsemmiħ. Għalix fil-Libja hemm u 20 ta' ġurnalisti li jaħdmu hemmhekk fil-pajjiż, jgħixu hemmhekk, qegħdin ukoll jgħixu hemmhekk briskju għal ħajjithom u qegħdin jaġġornawna madwar x'qed iseħħ fil-pajjiż. Fl-istess waqt, l-Unjoni Ewropea m'għandix ambasċata tripli. Għanda però ambasċata f'Tunis. U allura l-uffiċjali hemmhekk fl-ambasċata minn żmien għal ieħor eh, imorru tripli għal xi ftit sigħat bl-ajruplan u mbagħad jerġgħu jitilqu. Mela, dawn l-uffiċjali kif jistgħu jindirizzaw problema tant diffiċli bħala rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea jekk huma mandomx bizzejiet eh, kuraċ illi imorru biex imorru eh, il-Libja bħal ġurnalista li l-tqajna miegħu is-sur Mikallef. Niġbet l-attenzjoni tagħkom għal oħra li kellna hemmhekk mal-Kurunel Masud. Il-kap ta' Kooperazzjoni Internazzjonali għal assisa tal-kosta tal-Libja. Fil-fema tijaj, huwa kien dak li tassew mexxina lejn diskussjonijiet kostruttivi li konna bżon maħna pal-Unjoni Ewropea naraw li jisiru fil-Libja. Pero biex tana kollu jisir, sinjuri, eh, u koll rappresentanti ta' Tunizija, intom tridu tarfuħ dan għalix il diskors tal-Kurunel Massud f'din il-laqa urina il-liva hemm soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni għaliex l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħti ukoll il-finanzjament qed taħreċ tħarreġ ukoll l-uffiċjali, l-assisa tal-kosta u l-kooperazzjoni hija possibbli. Però mingħajr l-lubija, mingħajr u kol rida li nsolvu din is-sitwazzjoni, naħseb illi ikonna situazzjoni pjuttost diffiċli dimna. Grazzi ħafna. Jekk m'għandniex aktar talbi tal-interventi jiena nirringrazzja lill awtoritajiet ta' Tunezija naf illi il-membri ta' delegazzjoni u jiena kont fostom konna impressjonati ferm bl-aċċess sħiħ li kellna mhux biss għall-organizzazzjonijiet iżda wkoll għall-migranti fit-Tunisija. U smajna l-istejjer tagħhom ukoll. Kienet delegazzjoni mhux tas-soltu. Valutajna l-pożizzjoni tat-Tunisja fuq naħa, però minn naħa l-oħra kellna aċċess ukoll għas-sitwazzjoni tal-Libja. U kienet sitwazzjoni pjuttost mhux tas-soltu. Kellna informazzjoni fuq eh, żewġ aspetti Mari Kristina sebbek tatna wkoll diversi dettalji dwar dawn iż-żewġ raġunijiet li kienu wara din iż-żjara. Naħseb ir-rapport bekk huwa ċar u anki mexxa x-xogħol tagħna. Grazzi ħafna bekk lill kollegi li kienu fuq id-delegazzjoni u li indirizzawna llum. Dwar kwistjoni l-oħra, forsi għaw xi membri mid-delegazzjoni ta' Tunizija jixtiequ forsi jindirizzaw il-kumitat, forsi l ambasġatur Iva, jekk jogħġbok, ambasġatur, fil-qosor jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Jiena xtaqt ngħid kelmtejn ukoll għaliex huwa onura lija li nkun preżenti hawnhekk. Għalissa jiena niġi ta' spiss u nżur ta' spiss il-Kumitat Libe u kelli wkoll kol ieħor jiġifieri għandi żewġ segretari tal-Istat responsabbli affarijiet barranin kif ukoll dak responsabbli għal kummerċ barrani illi qegħdin hawnhekk preżenti biex jisaħħu relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżna. Sinjura Verġa irreferiet għal suġġett li ma xtaqx nindirizza illum. Sfortunatament, it-Tunezija għandha tliet problemi. L-ewwel Għanna pajizi fil-viċinat illi forsi edin nifukaw wis fuqom u kena u koll din il-blacklist għal tax havens. Iva forsi nistaw najdu li pajizu għagġenna per mux tax haven u għanna evidenza għal dana kollu, pero sfortunatament rajna li aħna ġejna inklużi fuq din il-lista u xaġa sabiħa lina hija l-lista tal-ħasil tal-flus. U din hija ħaġa inkwetanti fil-fema tiegħi. Għaliex dan huwa fenomenu ġdid rabta ma' terrorizmu u aħna minnaħa tagħna ma kenniex armi, ma kenniex drogi, ma kenniex tra każijiet ta' traffikar tal-bnedmin, iżda sfortunatament mbagħad rajna li kellna tibdil għall-ar U issa jiva rridu nindirizzaw dawn il-fenomeni, pero illi il-Tunezija tkun inkluża fuq din il-lista hija xi ħaġa li tinkwetana ferm. Nittamaw li t-Tunezija tingħata iż-żmien sabiex tispjega s-sitwazzjoni tagħha u turi l-passi kollha illi hija qed tieħu bħala pajjiż. Tafu illi il-membri tal-Parlament m'għandhomx uffiċċji iżda jaraw li kollom situazzjoni tfej kollom ħafna u ħafna dokumenti li kollom janalizzaw. Bek dawn jeħtiġu izmin żmien biex jistudjaw dawn id-dokumenti biex ikollhom iż-żmien biex jaħdmu fuq kwistjonijiet bħal dawn. U din hija t-talba tagħna. Dwar il-lista l-blacklist kif imsejħa. Aħna nibqgħu nittamaw il-situazzjoni timbidel għaliex sfortunatament l-ittra eh, konċernata ċervejna xift it-tart u ma stajniex bekk aħna natu reazzjoni tagħna u tpoġġejna fuq il-lista. Xadet kifet tinkwetana ferm. Però nafu wkoll li hemm pajjiżi wkoll fid-dinja, pajjiżi oħra fid-dinja li huma meqjusa bħala tax havens, però dan mhux fuq il-lista mbagħad. Tunisija li hija pajjiż li dejjem ridet ħeġġeġ l-investiment edha s-sitwazzjoni fejn mingħajrhom dawn l-istrumenti ma tkunx tista tattira investiment. Dawn huma l-uniku mezzi li għandna dispożizzjoni tagħna biex tassew nattiraw l-investiment li għandna bżonn. Il-kol kemm intom tafu illi neħtieġu investiment bħal dan. għanna kwistjonijiet pendenti u koll indu l-indirizzaw. fil-mija ta' zazax lokalment eh, li huma qiegħda u kważi nofs dawn il-persuni għandhom ukoll diplomas u allura hija xi ħaġa inkwetanti dina wkoll Però qabel konna naħsbu illi b'xi mod l-edukazzjoni tista' tgħin lil dak li jkun, però jidher issa li din hija xi ħaġa li m'għadix taħdem kif konna nistennew. Mela, il-kwistjonijiet li semmejt il-pajjiżi tal-viċinat, il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tal-terrorizmu Ma tistax tajt li Tunezija qed tiffinanzja terrorizmu. Din hija xi ħaġa li aħna dinġildu ta' kuljum. Issa qed jissemma l-ħasil tal-flus, it-tax havens, il-finanzjament ta' terrorizmu. Mod ġenerali dak li nisimaw mill-Unjoni Ewropea eh, huwa pożittiv, però min-naħa l-oħra qegħdin naraw imbagħad illi għandna din miżura drastika. tafu li kien hemm sviluppi negattivi. U dawn il-fatti, dawn il-listi, sejrin id-dawru s-situazzjoni għallar. Bekk ikun diffiċil noħolqu l-ġit, l-impigi, u nirringrazzjakom għall opportunità li tajtuni u nindirizza u kol għanzi naddi l-kelma l-kollega tijaj. Il-President, mela, ma kenix pjan illi niddiskutu eh, direttiva tal-ħasil tal-flus. Dispjaċini, pero forsi nista eh, nitlobkom iżommu fil-qosor. Nafu se, se semmu, pero minuta jek joġobkom, minuta biss jek joġobkom. Iva, grazzi, President. Jena jgħatawnek bazikament sabiex nirringrazzja l-Komitat għaliex kien privileġġ għalina, privileġ għalina li aħna ospitawkom u koll ukoll fit-Tunizija. Aħna nittu pjaċir li jintom apprezzajtu koll l-aċċess li kelkom, l-opportunità li kelkom biex issaqsu l-mistoqsijiet tagħkom u anki biex mod dirett tirċivu tweġibit li kelkom bżonn. Intom il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili bekk nieħu l-opportunità biex ngħid li t-Tunezija qed tibni il-demokrazija tagħha ta' kuljum ġebla ġebla u bekk tixtieq titqis bħala mudell. Anke għaliex tħares lejn l-Ewropa bħala mudell ta' demokrazija bħala spazju ta' libertà, xaġa importanti għalina. Aħna qegħdin fażi ta' binja ta' demokrazija tagħna. U allura nixtiequ li jkollna relazzjoni mill-qrib ta' privileġġ mal-Unjoni Ewropea u nixtiequ li dan japplika s-setturi kollha. Nafu u illi għanna negozjati għaddejjien bħalissa anki bl-involviment ta' segretarju tal-Istat fuq il-ftajim illi huwa u koll pakket wara kollox, pakket ta' miżuri u allura. Aħna nixtiequ li t-Tunezija tinata biżejjed żmien biex tibkompli tikkonċentra fuq demokrazija tagħha. Ma nixtiequx li hemm ostakli minħabba raġunijiet tekniċi Bekk dan huwa il punti grazzi ħafna President, nittama illi l-qudiem ċansu ċans ukoll opportunità nirġgħu nitkellmu. Grazzi lilkom it u grazzi tal-li ressaqtu dawk il-punti. Xtaqt nindirizza l-Imbaxxatur ċentru Medicina Verġi għajmet il-punt aktar kmini fuq il-ħames direttiva fuq il-ħasil tal-flus kella raġun tqajjem dal-punt għaliex matul il-vakanzi tal-miliet konna f'kuntat ma' l-ambasċata għaliex it-Tunezija kienet fil-lista brabta ma' din id-direttiva u nifmu il-paradoss jew it-ħassib il-ħoloq dan anke fid-daw ta' dak li rajna kif qalet is-Sinjor Ġerak. Anka nispjegaw l-azzjoni li ħadna id-direttiva in kwistjoni ma kienieċ minn li biss imma kamel Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Soċjali li qasmu l-kompetenza u nħu gost najt illi żewġ kumitati u żewġ presidenti estendew l-iskadenza għal diskussjoni fuq it-Tunezija l preżenza tagħha fuq il-lista dan kien aċċettat mill-koordinaturi kollha tal-Kumitat Libe u grazzi għal koordinaturi għal mod kif il-wieġbu hekk malajr. Dan juri tweġiba prattika, aħna żorna t Tunezija nifmu il-pressjonijiet migratorji pressjoni fuq it-Tunezija b'diversi modi. Il-partnership tkun waħda reali. U għal daqstan ġiċċejna ma lajkem jista' jkun. U napprezzaw il-kooperazzjoni li kellna naddu sal-pass li jmiss, jiġifieri li nużaw dan il-ħin sabiex irresqu l-kastana u aħna nkunu f'kooperazzjoni meqrib sabiex naraw fejn nistgħu nimxu l-qoddim dan anka s-saxħa mill-kontribuzzjoni tal-kom tal-lum, grazzi ħafna tal-li kont hawnhekk kur saqtu dawn il-punti grazzi għall erboħra l-kollegi tiegħi għal-rapport mill-kumitat. U xtaqt nispjega dan għal-kollegi illi ma kellhomx l-opportunità li jissegwu dan kollu, xogħol kollu li sar fuq il diretti ħasib tal-flus. Kunsant grazzi, ambasġatur u kollegi nistgħu issa nkomplu. Grazzi ħafna. So colleagues, we now move Oh, sorry. Niskuza ruħiet, President. Um, punt bej punt wieħed fuq it-Tunezija, le. Um, punt proċedurali jek tippermettili. Għal punt importanti bħal dan ħafna membri mhumiex preżenti u raġuni li ħafna minna jizri jkunu fuq il-Kumitat tat-Terrorizmu li qed jiddiskuti xaġa importanti bħalissa. issa U kol xaqt nistaqda għandhom il-segretarjat u segretarjat u kumdat liħor sabiex nizguraw. speċjalment it-nej war nofsenar sab meta ma jkunx għaw ħafna membri, ma jkunx għafen qasmu fit-nejn f'żewġ laqat ek importanti fis-sessin. Thank you very much, Mrs. Metzola. Grazzi, Sinura Mezzola, edin nippruvaw Namlu dan bej żewġ segretarjati, sfortunatament, waħda mill-problemi li konna kumitat speċjali bisħobija simili bej komitati u fuq kwistjonijiet hekk eh, relatati ma' xorxin, ovvjament se jkun ifisser duplikar biex ngħidu hekk kien wkoll membru tal-Kumitat Speċjali għat-Terrorizmu. Daw l-affarijiet jiġru u s-segretarjat ġa qed jagħmel l-impossibbli u sfortunatament il-problemi jeżistu qegħdin uh, Eh, niprofaw naħdmu fuq dan imma musser nimlik bit-tama u musser najdlek illi dan sen solvuħ dal-waqt. Ma nagħmlu kull sforz possibli sabiex nevitaw eh, illi kunem kleċi spaldawn imma mux faċli. U din mux l-unika raġun fej l-attendenza hija tant baxxa. Pero ħanamlu kull sforz possibli anke sabiex nindirizzaw il-point of order tiegħek. Naddu sal-punt numru 5 Okay, colleagues, so we, we come to point five, which is... Naddu sal-punt numru 5, kollegi, li huwa skambju ta' opinjoni li tlabna u kontribuzzjoni f'kommissjoni għall-laqa tematika mod kif niproċedu fid-dimensjoni esterna Materna interna tal-politika tal-immigrazzjoni. Fis-7 ta' Deċembru l-Kommissjoni pubblika din il-komunikazzjoni il-komunikazzjoni kif jafu l-kollegi tinkludi numru ta' nessi fuq kwistjonijiet li diskutejna mod intensiv flibe, per eżempju, fuq il-resettlement u l-sqarija Unjoni Ewropea Turkija, komunikazzjoni tkopri wkoll is-situazzjoni preżenti tal-implementazzjoni tal-pakket leġislattiv sabiex nirreformaw il-politika Ewropea għall-azil, il-għaw din l-opportunità sabiex nintegraw dil-politika f'perspettiva aktar wiesa' kif diġa propona libe fil-rapport fuq is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-approċċ turistiku għall-immigrazzjoni fil-rapport Kieng Mezzola adottat f'April 2016. Mela, nisimgħu issa minn Simon Mordju sabiex jtina eh, rapport ġentilment aċċetta jagħmel rapport, Sur Mordju, huwa viċi direttur ġenerali tal-Kommissjoni u se jagħtina preżentazzjoni issa. Għandna wkoll krasimir Nikolov tal-IES li wkoll se intervjeni. Sajmin jekk joġbok. Grazzi ħafna. Sa' nibda billi nishtiqilkom il-kol is-sena il-tajba. il kol is sena il tajba il sena il tajba li provajna namlu fil-komunikazzjoni u li npoġġa fuq il-mejda roadmap ċara b'azzjonijiet prinċipali illi nemnu li jistaw iwaslu għal kompromess fuq il-pakket tal-migrazzjoni u dan inkludi finalment nittamaw progress tangibli fuq il-riforma fuq il-sistema politika komuni għall-azil sa' ġunju ta' din is-sena. Qabel ma nitlu fis sostanza tal komunikazzjoni ħu l-opportunità sabiex intikom l-aħħar ċifri għax nsabu fil-bidu tal-2018 u nasab rajna u koll ċertu progress. Per eżempju, fl-ħar 12 xar rajna l-imwiet fil-Mediterran naqsu eh, radikalment minn 4580 fl-2016 għal 2832 fl 2017 xorta 2832 persuna Pero tnaqis ta' 83% u maħbar tajba rajna kolla tnaqis fin-numru ta' persuni li jaslu. Fil-Greċja fl-2017 kellna 35,000 persuna minn 177,000 fis-sena ta' qabel. Iġifieri qed naraw tnaqqis radikali wkoll wara bidu diffiċli fl-ewwel xhur tal-2017 rajna wkoll tnaqqis sinifikattiv waslit fl-Italja minn 180,000 fil 2016 għal 119.000 fl-2017. Ġifri tnaqis ta' 30%. Minnaħta ħarsin, rajna żewġ programmi ta' suċċess minn Ewropea l-ewwel esperjenza fuq livell Ewropew fejn rajna aktar minn 25.000 persuna vulnerabbli rifugġati vulnerabli illi sibnilhom fejn joqogħdu fl-Unjoni Ewropea jekk tħares lejn il-numru globali, ċifri globali, meta tqabbel ma' 80.000 fuq livell globali dan ifisser illi qed naraw bidla fil-politika tagħna u resettlement qed iżid fl-importanza tiegħu. Rajna wkoll xi 33.000 persuna f'applikazzjonijiet illi ġew rilokati mill-Greċja fuq dan però nitkellem aktar tard għaliex kellna ħafna eh, referenzi għal dan fil-mezzi ta' xandir qabel il-Konsil. Il-messagġ ċentrali rridu għaddu li progress rajna vera imma għatem ħafna xisir, bżon li xogħol jiġi konsolidat f'dawn l differenti u anka f'daw l-azzjonijiet differenti. U naħseb li bżon naraw aktar għafas li kontajpa l-ġejjiri, mux soluzzjoni ta' tħok li ħafna drabi waslu għal riżultati u nasab li parlament ukoll kont s-sejħu għal dan. u wkoll dan diversi drabi li hemm bżonn inkomplu naħdmu b'mod komprensiv kemm fuq l emissjoni interna u esterna ta' politika ta' migrazzjoni mingħajr it-tnej li huma mhux ser naslu għal sistema olistika li tkun tista' tikseb bilanċ bej responsabilità u solidarjetà U m'hemm soluzzjoni maġika jew mużura li wieħed tista' tipprovdi soluzzjoni għall isfidi li nifaċċaw jew li tippermetti li nindirizzaw l-ċoħ differenti tal-migrazzjoni li nkun opportunità li nirġistraw suċċess issa u fuq meta twil ta' żmien u li nkunu li nirġistraw suċċess fuq il-livelli kollha kemtejn issa dwar il messaġġi ċentrali fil-komunikazzjoni. Riforma tal-sistema politiko komuni Ewropea l-azil, ressaqna proposta l-riforma fuq il-mejda diġa fl-2016. Naħseb wasal issa żmien illi nsibu ftehim. U nittamaw minnaħat għana l-roadmap illi poġġejna fuq il-mejda twassal għal riżultati tangibli sa nofs 2018. Qed nittamaw li dan jgħin imexxi l-Konsill u anka jagħti sens ta' urġenza fix-xogħol tal-Istati Membri u essenzjali għax hemm bżonn ikunu lesti għal-ġejjin u hemm bżonn eh, nif u naġixxu biss meta jkun emerġenza. Rridu nkomplu naħdmu daqs għadin eh, fi kriżi. U laj sejħa tagħna li żewġ kol-leġislaturi jiżguraw illi fin-negozjati il-mira prinċipali li niżguraw aktar konverġenza u anka nżommu inċentivi għal movement sekundarju nkomplu noffru ħarsin aħjar u aktar veloċi għal dawk li għandhom bżonn fil-waqt li fl-istessin niġġieldu l-abbuż u morru lura għal dawk illi għandhom bżonn il-ħarsin. Il-koll kunu l-esti illi nimxu l-qoddim sabiex niksbu standards Ewropej komuni. Jina għandi tħassib li fuq mill-proposti ħafna mill-valur mis miżjut Ewropew mhux dejjem qed jinżamm. U naħseb li huwa essenzjali li qed naraw progress fuq il-files kollha li mxaqsu mal-ażil. Għandi nara l-Peter hawnhekk fejn għajna xogħol siwi li qed isir bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija għall-Ażil biftehim ġenerali mill progress fuq in-negozjati għal Eurodac imma bżonn ukoll naraw issa progress fuq il-regolament dwar il-kwalifiċi, kondizjonijiet tal-uħu il-qafas ta' resettlement fejn għandna trial għedin fuq daw l-osma fuq il-proċedura tal-azil, bżon ta' aktar xogħol, id u messaċu kollox il-komunikazzjoni, kemm mill-Parlament u l konsil u nittamaw li nixxinna naraw negozjati bejn il-kolleġislaturi jibdew aktar tard is-sena jekk jista' jkun samejju l-aħħar mhux l-inqas il-punt dwar Dublin. Naħseb l-ebda riforma tal-politika komunità żil tista' tirnexxi mingħajr sistema ta' riforma għal-sim ta' responsabilità u solidarjetà kol nafu il-riforma ta' Dublin hija il-muftiħ u hija l-unika soluzzjoni strutturali għal ġejjieni Intom fil-Parlament ġa tajtu l-pożizzjoni ta'kom, il-pożizzjoni ta'kom hija ċara, issa wasal iż-żmien li l-Istati membri adottaw il-pożizzjoni tagħhom ukoll. Ja nemmen il-Presidenza Bulgara għandha pen qawwi xogħol beda għandhom l-laqgħa tal-grupp ta' ħbib tal-Presidenza dil-ġimgħa sabiex iħejju il-laqa bejn mexxejja u xaq neħdu l-opportunità sabiex nirrepeti uħut minn messaġġi li messaġġi li resqet il-Komissjoni tiegħi fil-Parlament fil-passat jiena ma nemminx li riforma ta' sistema ta' Dublin mingħajr element ta' eh, risilment f'każiet ta' kriżi se jgħinna nelbu l-isfidi li għandna qudiemna. Xtaqt inkun ċar il-ħut provaw jgħidu li l-lokazzjoni kienet falliment jiena ma nemminx f'dan jekk tħares lejn affarijiet mod neutrali u birreqqa tista' tara li relokazzjoni kienet essenzjali sabiex napproġġaw l-Italja u l-Greċja u kienet ta' suċċess ukoll sabiex in-nies ikoll aktar aċċess għad drittijiet tagħha. Dan ukoll tista' tikwata ċifri kena 35.245 applikazzjoni elġibri elġibri relokazzjoni u ġarajna minn dawn in-ċifri sa' 33.000 32.800 persuna li ġew relokati, jifissera ta' implementazzjoni ta' 93% bet ieħor. Il-bżonna relokazzjoni ma' affiċċaw u nemmen li waħda mill-affarijiet li rridu naraw u li skont il-riforma ta' Dublin li ħaġa urġenti, hemm bżonn naraw li l-Istati membri komplu juru solidarjetà u aħna minn ħatana se nkomplu nizguraw nistgħu nipprovdu appoġġ finanzjarju sabiex nappoġġaw dawn l-isforzi Però barra dawn ir-riformi tajjeb ngħidu li hemm bżonn inkomplu nkomplu naħdmu fuq il-pilastri l-oħra tal-approċċ tal europea fuq l-immigrazzjoni u qed nipproponu passi il qoddim l mexxejja u ħansemmi ħodt minnhom l-ewwel sabiex nħarsu l-frontieri esterni għaddew sena nofs mill mandata l-Aġenzija għal kontroll tal-kosti u tal-frontieri u dal-mandat hemm bżonn jintuża bisħiħ. L-Aġenzija ħadmet ħafna rajna li qiegħda tħaddem mal-1700 gwardjan fil-frontiera ma bżonn isir iktar sa marzu u essenzjali illi l-Aġenzija ikolla l-assi kollha li għandha bżonn u l-ħadima kollha li għandha bżonn sabiex jaħdmu il-Rapid Reaction Pools għatanna bżon xi mitej persuna oħra għal din il-pool u jidri li 14 stat membru biss illi konġibwix tamir ħaġa mhux sodisfaċenti u nħeġġeġ lilkom fl-diskussjonijiet mal-istati membri sabiex iżommu l-pressjoni ma' importanti li naraw eh, aktar xol fuq il ritorn minnaħtija jimpenjajt ruħi li nibqa nirrapportalkom fuq xqed jiġri f'dan qasam naf li ħaġa sensittiva. Pero għanna bdiċiħom home għanna eh, għadna trasparenza u koll u għemżon naraw zida drastika fin numru ta' operazzjoni ta' ritorni li jisiru kemm l-istati membri manka l-Aġenzija. U fil-komunikazzjoni ta' Deċembru stabilixxejna mira ambizjuża l-Aġenzija fejn edna li trid tikseb zida ta' 30% sa' Marzu ta' 50% sa' Ġunju 2018. Rridu naraw ukoll li jsiru jisir aktar xogħol fuq toroq legali sabiex toroq legali lejn Ewropa jibqa' miftuħa. Settembru sejjaħna l-Istati Membri sabiex n eh, numru ta' persuni qabel trim 2019 irċevejna weda ta' 40.000 sa' Diċembru u jiena nemmen li nistgħu kien naqbżu għal mira ta' 50,000. Hemm bżonn però li naħdmu f'naħa legali u anka l-immigrazzjoni ekonomika, għandna bżonn indirizzaw iż-żewġ livelli, il-fatt li mnuqqas taħiliet u qed nippruvaw nvaraw l-ewwel proġett pilota għal offerta għal pajjiż importanti sa' ta' din is-sena ħaġa li tgħin gur u li hija kruċjali li l konsilu u l-Parlament jilqoftajjem fuq blue card ambizjuża li tippermetti wkoll li eh, ħaddi ma' bħiliet li hemm bżonn l-ekonomija tagħna mat mill estern il-kollega s eh, sur Nikola mill sejt din aktar dwar dan aħna nixtiequ naraw implementazzjoni tal-istqarrija minn europea Turkija għatanna ħafna xogħol xi sabiex intejbu is-sitwazzjoni fil-Libja, speċjalment għal dawk li huma vulnerabbli. Jiena senżur il-Libja fil fat ta' xortijim li ġejjin, flimkien ma' kollegi mill-IAS, mill-UNHCR u l-Unjoni Afrikana sabiex naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex inkomplu intejbu s-sitwazzjoni hemmhekk li ġarajna żieda sinifikattiva fil-ritorn eh, assistit volontarju nittamaw li safrar 15.000 oħra ritorn volontarju barra mill-Libja u qed naraw l-ewwel persuni evakwati lejn in-Niġer u mbagħad risistemati fl-Unjoni Ewropea u nittamaw li naraw almenu elf risistemati mill Libja sal-aħħar ta' frar u l-aħħar punt aħna nixtiequ naraw illi l-istati membri jikkontribwixxu finanzja trust funds li huma importanti sabiex nindirizzaw x'qed jikkawża l-immigrazzjoni. Għanna bżon ta' 340 miljon euro oħra. U wieħed waħda mill-punti ċentrali tal-komunikazzjoni u li ngħaddu għal risposta strutturali u mhux ad hoc għandna bżonn riforma ta' sistema Ewropea għal dwar l azilu bżonn naħdmu fuq kull level possibbli għaliex din ir-rabta hija ċentrali sa biex nisviluppaw politika Ewropea effettiva. Grazzi ħafna. Thank you very much, Simon. And... uh... Grazie ħafna, Simon. Ħanisimaw l-sur Nikolov mill ieas li jgħetawek jieħu post Martina. Grazie ħafna, President. L-għalet, Nixtieq niskuża ruħi fisem is-Sinjura knutzen li ma setax tkun hawnhekk illum. Nixtieq eh, inżid żewġ punti ma dak li diġà ntqal nitkellem fuq il-progress illi inkiseb fir rikward tal-kontribut tal istruzzjoniet Ewropej għall aspetti esterni. L-ewwel kien hemm progress fuq il-rotta tal-ċentru tal-Mediterran. U it-tini net, xtaqt inkellinkom ukoll fuq eh, fiex wasal il-dibattitu globali fuq il-migrazzjoni. Dwar l-ewwel punt, f'dawn l-aħħar 15 rigward il-rotta tal-ċentru tal-Mediterran, fukajna fuq il- Trilateral Task Force illi inbdiet matul il-summit illi kien hemm l-Unjoni tal-Afrika fit-30 ta' Novembru. Ridna illi ikun hemm svilupp prattiku fis-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja u għalhekk irnexxielna illi l-imsieħba tagħna mill-Unjoni Afrikana kif ukoll l-imsieħba tagħna mill aġenzija ta' Nazzjonijiet Uniti kif ukoll mill-UNHCR, inna xina nikkonvinġuhom biex naħdmu iżjed eh, b'mod iżjed insenti iżjed intensiv flimkien kellna wkoll laqat ta' kooperazzjoni f'Addis Ababa kienu laqat fuq livell politiku u kien hemm ukoll laqat oħrajn illi saru hawnhekk fi Brussell fl-14 ta' Diċembru. Kien hemm laqgħa oħra wkoll ftit qabel il-miliet f'Tunis kienet laqgħa mal-ambaxxatur tagħna u eh, ma' persuni oħra wkoll mill-Unjoni Afrikana u miż-żewġ aġenziji. Barra minn hekk kif semma wkoll is-Sur Mordju qegħdin inħejju żjara ta' livell qoli fi Tripli sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Xi ħaġa importanti li xtaqt nisħaq fuqha hija il-kooperazzjoni kostanti li qed ikollna mal-awtoritajiet Libjani u dan biex niżguraw illi jkun hemm kooperazzjoni kemm fuq livell politiku kif ukoll fuq livell prattiku. Dan huwa wkoll fil-fatt l-iskop ta' żjara li ħajkunem hemm dalwaqt. Dwar kwistjonijiet speċifiċi li rridu nindirizzaw, nista' nsemmi l-aċċess għal ċentri ta' kolienza fil-Libja sissa dan kien iżjed problematiku. Edin eh, naħdmu sfiq ma l-autoritajiet Libjani kif ukoll ma l-autoritajiet ta' Nazzjonijiet Uniti biex naraw li dejjem ikun hemm staff mill-IOM kif ukoll mill-Aġenziji tal-Nazzjonijiet Uniti. Għandu jkun hemm dejjem nies minn dawn l-aġenziji fil-ċentri ta' koljenza biex jiżguraw illi jiġu rispettati eh, l-istandards internazzjonali. It-tieni ħaġa li hemm fuq l-aġenda tagħna hija il-forniment ta' appoġġ konsulari. Dan sabiex il-proċedura biex l-immigranti jerġgħu jintbatu lura fil-pajjiż oriġini tagħhom dak il-proċess jimxi bla, bla xkil ta' xejn f'dan il rigward qed nikkooperaw mal l-imsieħba tagħna mill-Unjoni Afrikana illi qegħdin jaħdmu biex jiksbu appoġġ min numru ta' konsulati. Qed jaħdmu biex jappoġġaw ukoll dawk l-immigranti illi eh, m'hemmx konsulat ta' pajjiżhom fil-Libja. Ħaġa oħra li qed għandu fuq wkoll huma proġetti ta' integrazzjoni mill-ġdid proġetti biex l-immigranti meta jerġgħu lura f'pajjiżhom ikunu jistgħu jerġgħu jintegraw b'mod iżjed faċli. Skont informazzjoni li għandna mill-IOM, sissa hemm daqs 20.000 il return volontarju assistit mill-Libja illi huwa n-numru li jirrappreżenta żieda qawwija jekk tqablu ma' iċ-ċifra ta' 1000 biss illi kellna s-sena l-oħra. Il-kooperazzjoni li kellna mhux biss mal-Aġenziji ta' Nazzjonijiet Uniti imma anka mal-Unjoni Afrikana uritna illi verament hemm bżonn illi jkun hemm eh, reazzjoni iżjed komplessiva għall-isfida tal-migrazzjoni. rajna li hemm bżonn eh, attitudni jizjet attiva minna naħa tal msiħba tagħna fl-Afrika u dan u wkoll biex eh, nkomplu nintensifikaw u ntejbu il-diskussjoni tagħna fuq livell globali. Bekk Eh, innexxina wkoll eh, nittestjaw b'ċertu mod il-kooperazzjoni li hawn bejn li hemm bejn il-pajjiżi bejn il-kontinenti. Dan huwa importanti ferm fid-dawl tad-diskussjonijiet li hemm għaddejjin fuq il-patti eh, globali dak dwar migrazzjoni dak dwar refuġjati. Wasanna f'punt fejn edin eh, inħejju sew għal negozjati formali fuq il-patt globali fuq il-migrazzjoni dawk il-negozjati ħajibdew ix-xar li miss. Eh, bħalissa fil-fatt qed nistennew li nirċivu abbozz sal-aħħar tax-xar. U aħna minna ħadana u kol edin nipreparaw il-kontribut tagħna għal dawk il-negozjati. Xtaqt nenfasizza illi il-kapacità tal-Unjoni Ewropea illi eh, tintervjeni f'dawn il-negozjati għanda tkun kapacità li tippermetti l-Unjoni Ewropea titkellem leħen wieħed. Eh, Tikkontribwixxi wkoll fuq il-kwistjonijiet tematiċi speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-patt dwar migrazzjoni. Sissa, Il-rizultat rajna kien illi kienem pozizjoni unanima illi ittieħdet mill-pajjiżi kollha f'din il-fażi ta' tħejjija. U għalhekk il-ħidma ta' tħejjija kienet tajba ħafna u tri u wkoll għal fażi deċiżiva ta' negozjati li ħajkun hemm iżjed tard din is-sena nittama illi inkunu nistgħu inkomplu bid-diskussjonijiet mal-Istati membri u anke diskussjonijiet mal-Presidenza tal-Bulgarija. Nittamaw li bekk l-Unjoni Ewropea wkoll ikollha pożizzjoni tajba fin-negozjati formali. Grazzi ħafna jgħid il-President mela issaħa jintervjenu il-membri fl-ordni illi talbu li l-kelma. Ħatibda Sinjura Kenge, Zommu ma' żewġ minuti jek jħġabkom. Jekk jogħġbok. Grazzi, Kloda. Eh, jo volevo fa. Grazzi. Jiena xtaqna minn xi osservazzjonijiet anki għaliex id-dibattitu tal-lum ġej minn valwazzjoni tas segwitu tal-riżoluzzjoni tal-Parlament Kienger Mezzola Aħna mek tlabna li konna approċ olistiku biex bekk noħorġu minn mezz ta' emerġenza biex aħna noħorġu minn ċerti situazzjonijiet biex bekk nindirizzaw ukoll riformi leġislattivi illi sejjeluna biex tassew noħorġu mill-emerġenza u bekk ikon approċ illi jkun wieħed fuq għal żmien medju u twil. Bekk Irridu fuq kollox ninvestu fuq strumenti leġislattivi. Nixtieq ngħid ukoll li fost il-punti li inkludejna fid-dokument sibna l-punt tas solidarjetà anki għaliex irid ikollna riċerka u salvataġġ biex insalvaw il-persuni. Punt sew importanti għalina biex bekk aħna naraw li din ħaġa ma tiġix imwerba. Fis-sitta ta' jannar ta' din is-sena, diversi pajjiżi aħna irridu iva narfu illi qegħdin innaqsu n-numri ta' dawk li qed imutu, però iva qegħdin naraw illi xorta waħda jekk ma jaslux daqshekk nies qegħdin imutu l-migranti u diġà nintilfu ħaj diversi persuni tilfu ħajjithom minħabba nuqqas ta' azzjonijiet ta' riċerka u salvataġġ. Imbagħad għandna wkoll ir-riforma ta' Dublinu U jiena nittama li l-Kunsill iżda anki il-Presidenza tal-Bulgarija li għada kif dit il-terminu tagħha u wkoll kuraġuzi pal-Parlament biex bekk ibidlu il riforma ta' Dublin biex bekk insaħħu s-solidarjetà u l sim ta' responsabiltajiet. Hemm punt illi mhux ċara lija jiena rajt id-dokument, pero hemm punt partikolari f'dokument msemmi fir-rigward ta' mezzi legali. Aħna indirizzajna l-aspett tal-Blue Card u kellna wkoll proġetti pilota għal koordinazzjoni tal-migrazzjoni legali lejn pajjiżi li għandna sobija magħhom sal-2018. Għal xi qed nirreferu hawnhekk? forsi anki tkun tista' tindikanna id-direzzjoni brabta ma' summit ta' Dabiġon dwar is-soluzzjoni għal kwistjoni tal-Libja. Grazzi. Thank you, Cecile. And Peter Niedermüller, please. Grazie ħafna, Peter Niedermüller. Grazie ħafna ta' dawk il-prezentazzjonijiet. Simon, inti tkellimt illi inti jgħat li kienem eh, progress signifikattiv eh, f'dawn l-osma u dak naħseb importanti ħafna, imma permetti li naħan nitkellem daqxejn dwar il-problemi li għatem. L-ewwel net, il-kwistjoni tal-migrazzjoni u ta' refugġati nemmen li tkun problema ewlenija fl-2018 u koll. Ġifiri għatfadal ħafna problemi u għanna ħafna dminijiet. Inti et illi dan huwa il-moment opportun biex namlu xaħġa addizzjonali biex verament noħol u sistema komuni Ewropea għall-azil. Imma fl-istess ħin jina xtaqt ngħid illi jidher biċċar illi il-Parlament, il-Kommissjoni, speċjalment il konsil jiżaw il ħena differenti. U naħseb illi issa sar intollerabli illi ikollok presidenza illi tfal fred deċiżjonijiet minn fuqa u tħallija għal presidenza ta' waraja. Il-Konsil mandu lebda għaġla eh, politika biex jieħu ċertu deċiżjonijiet minnaħa l-oħra aħna fil-Parlament. F'dawn l-aħħar snin ħedimna ħafna fuq dawn il-files u wara ħidma kollha tagħna mill-istituzzjonijiet l-oħra ma ġara xejn. Il-Presidenza Bulgara wisq li wkoll ma tantx huma interessati f'dan il-qasam u għalhekk nerġa' nirrepeti din hija xi ħaġa intollerabbli għall-Parlament. Ħaġa oħra fil-qosor, inti semmejt l-Aġenzija tal-Azil. Issa fladda il-ħakna qbil politiku u f'dawn l-aħħar sitt xhur ma rajna l-ebda segwitu għalfejn għaliex fil-Konsil memx qbil bejn l-Istati membri. Jina naħseb imma illi huwa id-dmir tal-Konsil li joħloq bil. Hemm ukoll il-kustani tal-allokazzjoni, il-Konsil qal li hemm bżonn kompromess mal-pajjiż tal fiżigrad Imma mbagħad xċara xejn għax m'hemmx rieda illi jintlaħaq kompromess minnaħa tal-pajjiżi Viżigrad, jiġifieri jekk ħanibqgħu sejrin hekk ser ikonna ħafna set problemi fl-2018 milli kellna is-sena li għaddiet. Grazzi ħafna. Iva, grazzi. Eh, għandi ngħid li għaw għaw Eh, il-fatt li l-Kunsill mhuwiex f'din il-Kamra, qed insemmu ħafna l-Kunsill intom ma mhuwiex u hawnhekk. Jiġifieri xtaqt niġdilkom l-attenzjoni għal dan il-fatt qabel ma nkomplu nisimgħu l-interventi tagħkom. is Spinelli. Grazie President. Grazie President. Sena tajba l-kulħadd jider illi hemm xaġa li mhix konvinġenti fil-lingwaġġ il-ġdid użat mill-Kummissjoni. Jiġifieri t-tendenza nippreżentaw il-return u tnaqqis bħala waslit fl-Ewropa bħala eh, progress umanitarju. Nispegu ruħi għalhekk fl-Ewropa jaslu anqas immigranti jew ikunu refulej kun hemm inqas imwiet dan ma jidrilix li hija viżjoni holistika imma siloġizmu xejkte. Tini mistoqsija illi xtaqt tinrissaq titratta il ritorn u r-risistemazzjoni fil-Libja u l-idea illi nevakwaw il-ċentri ta' detenzjoni hija diffiċli ta' twaq qabel eh, il-miliet il-rappresentant ta' Uda maquda Koshtel spiega kif huwa bażikament impossibbli li kollha kaċċess għal numru ta' ċentri ta' detenzjoni x'ħadd ma jaffejedin. U ġar darba jiżvojtaw dawn iċ-ċentri jerġgħu jintlew fuq relocation u l-blue card għawnek u koll il-vizjoni tija jan għas ottimista minn dik tal-kellima li nippreżentaw relokazzjoni bħala pjuttost ta' suċessu u eċċessiv u nitkellmu fuq karta blu ambizjuża hija xejn li f'miraġġ meta tqis l-attitudni tal-Kunsill xini l-aħħar mistoqsija l-impenn militari fin-Niġer. Nixtieq inkun naf fiex jikkonsisti eżattament dan l-impenn militari. Għaliex l-Italja nitkellmu ħafna dwar l-użu ta' soldati li mill-Iraq qed imorru Niġer issa. Nixxin nkun naf appuntu eh, x'qed jiġri eżattament, grazzi. Thank you, Barbara and Roberta. Grazzi, Roberta Mezzola. Grazzi ħafna, Claude Grazzi tal-li ġejtu għawek u ħattu l-ħin biex t-diskutu din kustan importanti, na u kol xtaqt li konsil kien għawek prezenti biex jindirizza xie affarijiet li semma sur Muller. Ipermettu li najt li l-PPE eh, jappoġġa il-metodu li huwa suġġerit naħsbu illi huwa prattiku u eh, jinkludi wkoll il-ħafna uċċaħ differenti li għandu li għandu din il-kwistjoni. Nappoġġaw ukoll il-qafas permanenti għal risistemazzjoni li għandu lan illi najnu dawk li huma fil-bżonn u fl-istess ħin nevitaw abbuż mis-sistema. Inkomplu ninsistu li għandna bżonn mezzi legali flimkien ma' ġlieda kontra il- networks kriminali u għanna bżon nikkoperaw ukoll ma' pajjiżi terzi, pajjiżi ta' oriġini u pajjiżi ta' transitu. Fl-istess ħin hemm bżonn ukoll prattika stretta ta' ritorni għaliex l-applikanti jixir ilhom e, proċess blan toppi illi ikollu riżultat konkret. Fl-2016 kien hemm 40% biss ta' dawk illi kienu eliġibbli li jitilqu mill-Unjoni Ewropea illi E, twassu lura fajt twelidhom u kifett inti dana jinkludi wkoll il-Balkani tal-Punent. Fil-pajjiżi bħal Mali ir-rata ta' ritorn hija dik ta' 4.5% biss, ġifiri tal-biċċar illi hemm ħafna lokal titjib ejja nużaw ir rizorsi tagħna għal dawk in-nies li verament għandhom bżonn il-ħajsin xtaqt u ukoll li ħna wkoll napprezzaw il-ħidma tal-Kommissjoni f'dan il-qasam. Il-progress kultant verament eh, jimxi pass kajman ma hemm ċertu kooperazzjoni ma' pajjiżi bħal Bangladesh, il-Gambja, il-Gini u oħrajn. L-Unjoni Ewropea eh, alloka wkoll pakkett finanzjarju li dawk il-pajjiżi li għandhom problemi bil- Għanzi, eh, li ma pajizi ta' oriġini u pajjiżi ta' transitu. U dan en biex itaffi ftit mis situazzjoni f'pajjiżi bħal Libja. Imma biex inkunu onesti, hemm bżonn ħafna iżjed. Il-MFF attuali ma jallokax bżiet fondi għalla oqsma bħal migrazzjoni u s-sigurta. Aħna għanna bżon livell ta' finanzjament li kun xira għal ħtiġijiet li jem f'dawn il-qosma. U eh, għanna bżon pakket li għajn il-pajzi ta' oriġini jindirizzaw il-problemi li għetu waslu biex n-nis jitilqu minn dak il pajjiż Hemm bżonn illi l-infiq tagħna jkun iżjed immirat u eh, hemm bżonn illi ninkoraġġixxu l-pajjiż qed jiżviluppaw jinvestu iżjed. Grazzi ħafna, il-Sinjura Grappini. Grazzi ħafna. Xtaqt najt illi il-Komitat beda b'mod tajjeb dan id-dibattitu daqstant interessanti. Is-Sur għamel prezentazzjoni pjuttost ottimista huwa minnu li ċ-ċifri qegħdin jindikaw li għandna titjib. Iżda nafu li hemm diversi punti li mhumiex ċari mhux se nsemmi diġà dak illi l-kollegi diġa diġà ċennew għalihom. Però xtaqt ngħid dan. tistaw tgħidulna jekk dak li semmejtu dwar ir riferma ta' sistema ta' azil u temi kollha li preżentajtu Tistaw tajdunna li dawn jiġu applikati b'mod eh, l-istess mod l-istati membri, għax inti semmejt l-istati membri jridu jipparteċipaw bil-fondi. Għanna feedback dwar dan nafu x'inija l-pożizzjoni tal-Kunsill u tal-istati membri għaliex il-Kummissjoni titkellem, il-Parlament ukoll però mbagħad ma jsir xejn aktar. Issa, id-dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea u Turkija, x'inhija l-fema tagħkom? Xinija l-ispettativa tal-Kummissjoni dwar ir-relazzjonijiet mat-Turkija? L-aħħar mistoqsija. Brabta? Ma dak li l-kollega dak kif semmiet. Ġala darba ikonna riforma tas sistema ta' azil irridu niggarantixxu wkoll is-sigurtà. Fil-fema tiegħek issa għandna proċeduri ċari. biex bekk nifmu eżattament li huma migranti ekonomiċi u dawk li ġejjin minn żoni ta' konflitt grazzi. L-Onorevoli Lamberts. Iva, grazzi. Naħseb li minn dak kollu li smajna hemm xi affarijiet li e, ta' min wieħed jilqahom. Imma naturalment ħan iffoka jiena fuq e, il-mistoqsijiet il-Kommissjoni taħseb li hemm bilanċ xieraq bejn il fil budget tal-EASO u dak tal- e, ta' dawk l-organizzazzjoni tal-kata fuq il-frontieri il- Meta nitkellmu fuq il-pakket, il-direttiva ta' ritorni qatt ma kienet parti minn dak il-pakket, ġifiri il-mistoqsija hija dawna għandhom biżejjed fondi biex eh, iwet u l-inkarigi li li li li jagħmlu fid dawl tal-sistema tal-azil, jew inkella qed nippruvaw npoġġu dejjem iżjed responsabilità fuq il-Greċja pereżempju. eżempju il-mistoqsija tiegħi ġifieri hija fuq il-budget. Issa qed nieħu gost nisma' li qed nitbedu minn soluzzjonijiet ta' dok. Ġifieri dak kif issa illi pereżempju eh, f'dok li huma l-arranġamenti ma' Turkija dawn issa ħajġiru formali u l-Parlament Ewropew ħajkun involut f'dak id-dibattitu jew ikella se nkomplu b'dawn l-arranġamenti informali. Minflok eh, noħorġu b'qafas formali għal dawn l-arranġamenti. It-tielet. Naturalment għadna fil-bidu eh, fil-rigward ta' rifugġjati li qed jitilqu mill-Libja, dak huwa żvilupp pożittiv, imma irridu nqogħdu attenti għall arranġamenti li hemm mal-gvern Libjan x'tib ta' supervizjoni ħajkun hemm fuq dawk il-flussi fid-dawl anke ta' dak li qed naraw fil kambja pereżempju fejn qed naraw li hemm diskrepanza kbira bejn dak li n-nies qed jintqal dak li qed jintqal lin-nies fil-Libja u dak li mbagħad isibu ma' wiċċa meta verament jaslu fil kambja Ġifieri x'monitoraġġ ħajkun hemm. Grazzi ħafna Onorevoli Zippel. Grazzi, President. Kif dit peress li kien hemm xi kollegi diġà tkellmu fuq naqas tal-Kunsill, f'din il-kamra minn ixħan nerġa' nirrepeti, imma se nifoka fuq dak li naħseb li huwa liżiet importanti. Naħseb li irridu nkunu verament preċiżi fuq dak li qed nitkellmu. Dawk li qegħdin jaħarbu mill-tortura, persekuzzjoni politika, mill-gwerra, dawk huma nies li għandhom dritt li jkunu imħarsa u għandhom dritt għal status ta' azil naħseb li m'hemmx dubju dwar dak. Imma hemm ukoll ħafna nies illi qed jaħarbu minn kondizzjonijiet ħażiena ta' ixin. U e, ixin l-opinjoni tagħna dwar dak, naħseb dak mhijiex e, raġuni ġustifikabbli għalfejn wieħed għandu jingħata status ta' refuġġjat. U allura l-mistoqsija hija x'nistgħu nagħmlu biex niżguraw li nkunu nistgħu nibatu lura lil dawk in-nies b'mod sostenibbli. U x'tip ta' kooperazzjoni hemm bżonn biex nevitaw illi dawk l-istess nies jerġgħu jippruvaw jidħlu ripetutament fl-Unjoni Ewropea eh, meta fil-verità qatt ma ikollhom ċans li jqogħdu hawnhekk. U x'qed tippreparaw intom bejn id-diġis differenti? Diġent qal li nitkellmu fuq eh, l-għanjuna l-iżvilupp jew inkella fuq mezzi legali biss mhuwiex biżejjed dik mhix is-soluzzjoni, hemm bżonn idea toħra Hemm forsi dibattitu fuq eh, li nibdlu aħna l-politika tal-bidja tagħna, l-politika il-politika kummerċjali. Jew il-politika tal-EPA. Ġifieri qegħdin tippjanaw xi soluzzjoni dejjema mal pajjiżi ta' oriġini jew qed nitkellmu fuq soluzzjonijiet żgħar l-ewwel hemm illi mhux ħajsolfu kollox. L-Onorevoli Jintfeld, Jgħal l kellima. Iva, grazzi ħafna President. Is-sena tajba lil kulħadd nittamaw li l-2018 tkun is-sena meta fl-aħħar nibdew inħadmu arranġament xira u uman għall-immigrazzjoni. Eh, Naħseb tkun xi ħaġa sabiħa ħafna kieku. Dwar innuqas tal kunsill f'din il-Kamra, eh, irrid ngħid li m'hemmx kunsill meta niġi biex niffirmaw il-ftemijiet hemm 28 il-gvern differenti illi qed jiġġieldu bejnietom biex eh, jaraw minn ħajoħroġ l-isbaħ u qed eh, kollha moħħhom fil-politika nazzjonali tagħhom u jaraw x'jaqbilhom u m'għandhom l-ebda interess fli jsibu soluzzjoni dejjema. Kemm il-darba jedna f'dan il-Parlament illi iva hemm soluzzjoni possibbli imma naturalment Eh, u ħafna faċi faċli wieħed joqgħod jipprova jintoġob f'dak li jgħidu jagħmel. Mela, dwar infurzar. Edin nirrevedu il-pakket tal-azil iva imma x'nistgħu ngħidu dwar l-infurzar tar-regoli illi diġà jeżistu u mhux qed nitkellem biss fuq eh, politika tal-ażil imma titkellem ukoll fuq il-drittijiet fundamentali. M'hemmx għalfejn qed nelaboraw wis, kulħadd jaf illi hemm ċertu gvernijiet illi ma jħossux illi għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali il hekk fl-Europa meta jimplementaw il politika ta' azil tagħhom. Nemmen ukoll li bħala parlament mm, ma nix noqogħdu daqshekk lura meta nikkomunikaw fuq immigrazzjoni, nistgħu nikkomaw nikkomunikaw fuq immigrazzjoni mingħajr ma nittimbrawa bħala problema dejjem. Ħarġu daqsxejn il-ħbib tagħna naħa l tal-Atlantiku. Is-suċċess tagħhom imbena fuq immigrazzjoni, jiġifieri ma nix fejn qogħdu nassumu kull darba li dinja problema, irid ikun hemm ġestjoni, iva, bżonn soluzzjonijiet imma wara kollox dan jista' jġib benefiċċji miegħu, jiġifieri ta' min dawk insemmuhom ukoll. Is-Sur Mordju semma abbuż mis-sistema ta' ażil u kien hemm oħrajn ukoll illi semmew dan il-punt. Iva hemm bżonn mezzi legali għal migrazzjoni eh, legali, nies li imorru pajjiż ieħor biex jaqilgħu l-ħobża tagħhom ta' kuljum mhumiex nies kriminali u għarejati li inti tipprova taqla l-flus għal ġid tal-familja tiegħek le mux rejad, jiġifieri hemm bżonn immigrazzjoni, hemm bżonn li nagħtu opportunità lil dawn in-nies. U naħseb li bħala parlament irridu nqgħod attenti x'qed nagħmlu aħna wkoll għax qed nitilfu opportunitajiet biex noħolqu dawn il-mezzi legali. Ħaġa oħra jiena naqbel ma' Sinjor Lambert, m'għandniex bżonn iżjed eh, ftejmijiet informali. Is-semmit ukoll il-Libja qed nieħu nara li fl-aħħar qed issir xi ħaġa u qegħdin jiġu salvati xi nies. Imma għadhom ma semmewx hawnhekk il-gżejjer Griegi. Naf illi żdied in-numru ta' nies illi ħallew il-gżejjer imma xorta waħda għad hemm eluf ta' refuġġjati fil-Greċja u qegħdin f'kondizzjonijiet terribli, kondizzjonijiet tal-mistħija u ta' qegħdin fl-Unjoni Ewropea u edin fil-kondizjoniet il edin għal raġunijiet politiċi mhux għax aħna m'għandniex il-kapaċità loġistika biex insibulhom post ieħor imma minħabba raġunijiet politiċi. Jiġifieri ħanoqogħdu nagħmlu ta' birruħna li ma nafux li hemm nies hemmhekk eh, bil-ġuħ, bil-għadġ, eh, fil-ksieħ u li qed jaħsbu fis-suwiċidju, jew ħanipprovaw insolvu dik il-problema. Grazzi mela qabel ma nagħti l-kelma lil Sur Mordju, nixtieq Eh, inħedġeċ il-dawk il-kollegi eh, illi ma interessati fis suġġett biex jibqaw fil-kamra. Issa, l-Simon, nista' ngħidlu eh, daw kollegi li huma pessimisti fuq dak li rajna fit-trialogu u fuq il-relazzjoni tagħna mal-Kunsil fit-trialogi kien hemm sitwazzjoni diffiċli ħafna. U allura xtaqt insaqsik. Fuq il-blue card, per eżempju, minna nifisa' mijiex liżjed eh, leġislazzjoni importanti, imma jekk tqistak li qalet Snjura Kienge fuq il-pożizzjoni li ħadna ħna fil-Parlament, eh, eh, ma tantx minna biċċa xogħol tajba u l-Kummissjoni ta' min wieħed ifaħħara li xi verament ħadet pożizzjoni pożittiva. Inti użajt kliem pożittivi ħafna u allura saqsik minn fejn ġej dan l-ottimizmu tiegħek? Skużani, li għed niprofa ngħid huwa li naħseb il-Parlament ma setax ħadem iżjed u ma setax eh, laqa iżjed għal-ħtiġijiet li jem u qed nitkellem fuq il-gruppi politiċi kollha. Imma xorta waħda, jena ngħidu l-verità. palma għalet il-Sinjura Eindfeld per eżempju, eh, l-affarijiet li qed naffaċċjaw huma li huma li huma. Eh, minn istituzzjonijiet oħra qed naraw ċertu ntoppi u allura inti tħossok ottimist fuq il-presidenza Bulgara per eżempju. Ħaġa oħra fuq il-lokazzjoni. Forsi batturata differenti issa, jina mux ħammerik fuq n-numri, imma aħna nemnu illi it-tort għadu ta' l-istati membri fuq il-risistemazzjoni, għalek għatanna numri ta' stant baxxi. E, allura, nistaw najdu l-istati membri għedin jirrispettaw l-obligi tagħhom, jina naqbel ma' numri li kwatajt inti, imma hija xi ħaġa illi tħassibni ftit u għalhekk xtaqt insaqsik. Grazzi ħafna. Okay, um, a lot of questions there, let me... Tajjeb, għanna ħafna mistoqsijiet se nagħmel l mutijaj illi inwiġibhom kollha. Nibda. Sinjura Kjenger, fit-8 ta' jannar, Iva, kellna jum illi fakkarna illi kwalunkwa telf ta' ħajja tal-bniedem fil-Mediterran huwa wisq u ċertament naraw illi kif semmejt madwar 64 persuna tilfu ħajjithom fit-8 ta' jannar minn dak li qed nifmu. Għalkemm nistgħu nkunu pożittivi għal kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea biex bekk 620.000 jiġu u koll taw lajnuna fi meta jaqsmu l-Mediterran, xorta waħda irridu nibqaw u koll vigilanti u namlu l almutana biex ma jkunx hemm dawk li mutu meta huma jkunu qed jaqsmu eh, dan il-baħar. Mela kellna mistoqsija wkoll brabta ma' sinjura Intervelt dwar il-proġetti legali mela. Ippruvajna nagħmlu għaliex dan huwa settur fejn il-kompetenza wkoll għadha fidejn l-Istati Membri hija illi nix bl istati Membri flimkien biex bekk nippruvaw nurruhom ir-realtà jiġifieri meta inti tispjega illi huma fil ċirkostanzi kollha eh, jaraw illi ma jkunx um, vjaġġar illegali u jużaw mezzi legali. Jekk ma jkollokx bat it-tweġiba li miss, jiġifieri allura li huma dawn il-mezzi legali. Jekk ma tistax toffri dik eh, it-tweġiba, jkollok diffikultà. U allura aħna nidejna idea f'Settembru illi nixbu li istati membri fl-imkien għom. Aħna irridu infemu l-imsieħba tagħna, pereżempju pajjiżi fl-Afrika ta' fuq, illi forsi għandhom xoħut mill-ħiliet disponibbli fis-suq tagħhom tax-xogħol li aħna jkollna bżonn u qegħdin naħdmu magħhom għal sħubijiet ta' migrazzjoni, però anki pajjiżi tas-Sub-Sahara tal-Afrika forsi l-Gambja per eżempju, forsi l-Ginea u forsi l-Niger u ngħidulhom daw il-pajjiżi. Dawn huma l-ħiliet li neħtieġu fl-Unjoni Ewropea. Nixtiequ illi aħna nagħmlu tajjeb eh, ma' talba tagħna u bekk nofru mezzi legali għad ċittadini tagħkom biex jiġu jaħdmu varjetà ta' impjiegi fl-Ewropa u bekk għandna numru ta' laqati pjanati ma' stati membri biex naraw kemm jistgħu jaqblu ma' din l-idea biex imbagħad niżviluppaw il-kollox fix-xhur li ġejjin biex nittamaw naddottaw xi ħaġa sa' Bekk E, jiena u anke l-kollegi tiegħi nistgħu niġu lura biex natukom prezentazzjoni dwar l-andament tal-proġett. Irridu nużaw ukoll l-investimenti il-finanzjament tagħna biex ninċentivaw l sati membri għaliex kollox dependi fuq il-perspettiva li l-istat membru jieħu. Mhux dejjem però kollox jiġi miġbur b'mod koeżiv biex bekk ikonna aktar impatt għall isforzi li qed isiru, qed isir ħafna xogħol u skjura Kienge irreferit għal dan il-punt fid-dokument nista' nagħtikom aktar ukoll informazzjoni anki wara laqa dwar dan il-punt jekk interessakom. Mela, il-mistoqsija tas-Sur Lider Miller, Iva, għandek raġun Sa ċertu punt għanna ftejim bejn il-Kunsill u l-Parlament dwar l-Aġenzija ftejim li l-ħaqni s-sajf li għadda. Issa jagħmel sens li din il-proposta u anki proposta tal-Eurodac li jiġu ta' sa Marzu għaliex. U dan huwa punt li se nerġa' nirferi għalih il-qudiem. L-Aġenzija bekk tkun tista' wkoll tibni s-setat taħħa, il-ħiliet taħħa, tħejjiruħa biex bekk darba r-riforma ta' sistema Ewropea tal-Azilu Dublin jiġu adattati, tkun tista' taħdem minn problemi u dana jġibni lura l-punt ta' Sinjura Intervelt. U sakemm nirranġaw fuq, niftemu fuq ġodda naraw naqra x'qed isir fuq il-leġiżlazzjoni bħalissa fejn eh, l-istati membri qegħdin jistennew eh, dak ix-xogħol li qed isir biex bekk nieħdu l-azzjoni li għandna bżonn nieħdu, azzjoni li mhux qed isir bħalissa mela Peter. Eh, jiena nirreferi anki għal dak li smajna mlant Klodu Sinjura Interfeld forsi Mannix nitfaw it-tort fuq il-presidenza tal-Estonja, lix għamlet tentattiv il-presidenza tal-Estonja pero ma kellhomx l-appoġġ tal-Istati membri biex jimxu l-qudiem. Jekk tippermettuli forsi l-ottimizmu tiegħi ġej mill-vanganzi tal-miliet, pero naf li iva hemm determinazzjoni fuq livell tal-mexxejja illi iva irrid ikollhom sistema ta' Dublin illi tkun ukoll maħsuba mill-ġdid biex bekk ikonna politika tal-azil fuq żmien twil li mhuwiex ibbażat fuq deċiżjonijiet ad hoc mingħajr appoġġ legali u bekk issa għandna opportunità u anki fuq l-agenda tal-tmexxija tagħna tal-mexxejja tagħna biex bekk naslu għal ftehim tas-summit ta' Ġunju. Pero xorta waħda se jkun hemm ħafna xogħol xi jsir wara għaliex jiddeċidi xiddeċidi il-Kunsil xorta waħda l-affarijiet se jkunu differenti f'xi setturi partikolari li indikajtu intom, għaliex bekk mbagħad iridu mpaċu l-kollox u dan jwassal għal aktar diskussjonijiet. Issa, Signora Spinelli, l-mistoqsija tagħha, jiena ma rridx nagħti l-impressjoni li tnaqqis tan-numru ta' migranti illegali jew żieda fir-ritorni hija xi kisba umanistika, iżda nħoss illi huwa parti sostenzjali ta' approċċ olistiku għall migrazzjoni biex bekk naċċertaw illi dawk li jeħtieġu l-protezzjoni jibbenefikaw minn din il-ħaġa idealment permesta ta' il-relokalizzazzjoni u mhux billi jaslu eh, permesta ta' traffikanti għall-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-punt li xtaqt insemmi u wkoll xtaqt insemmi illi memx azzjonijiet ta' ritorn mill-Unjoni Ewropea lejn il-Libja din xaġa li mhux qed isseħ, però aħna qed naħdmu mal-insieħba tagħna l-UNHCR u l-IOM biex naċċertaw illi jkun hemm possibilità ta' ritorn volontarju pakket ta' dinjità għal dawk li jixtiequ joħorġu mill-Libja u jmorru lura id-dar Jiġifieri dawk li mhux qed ifittxu l-ażil jew protezzjoni fl-Unjoni Ewropea. U għal dawk li qed ifittxu l-ażil qegħdin naraw li flimkien mal-Aġenziji Ewropej naraw li konna evakwazzjoni tal-persuni mill-Libja lejn in-Niġer u mbagħad minn hemmhekk ikun hemm risistemazzjoni status ta' protezzjoni u dan jsir fl-Unjoni Ewropea. Ħadd mu qed jintbagħat mill-Unjoni Ewropea lejn il-Libja dwar in-Niġer ma nistax niddiskrivi f'dettall dak illi qed isiru mill-naħa tal-Istati Membri f'termini ta' azzjonijiet militari, però aħna qed naħdmu ma' l-awtoritajiet tan-Niġer biex bekk insaħħu l-kapaċitajiet tagħhom biex iħottu l-laqdiet ta' traffikar partikolarment eh, fejn jitlu persuni vulnerabli u għedin u kol naraw illi kon alternativi ekonomiċi għad traffikar u anki għedin naħdmu mal autoritajt ta' Niger biex iħarsu aħjar il-frontieri tagħhom. Bekk rajna tnaqqis sinifikanti fil-wasliet fil-Libja minn Niger. Diffiċi nkunu preċiżi, pero tnaqqis minn 70.000 għal 7.000. Issa, il signora Mezzola, referitu kol għal punt illi kem għamlet il signora Sipel u anki il-Sinjura Intervelt. Iva, irriti konna progress u minar minn dwar l-implementazzjoni tal-pjan estern ta' investiment biex bekk ikonna 44 biljun euro ta' investiment privat primarjament tal-Afrika u biex bekk noħol u kol numru ta' opportunitajiet ta' impjiegi nasib u qasam dan illi ikun tajjeb illi naraw ukoll progress minn ardaw minn. U twar punti l-oħra nerġa' l lura li jom m'għandhomx. Sinjura Grappini, kollox miexi fuq ir-rabbini fir-rigward ta' dan is-settur fil-Unjoni Ewropea, natikom eh, eżempja li ovvjament għadna l-bot. Mela, eh, ċittadini Afgani, kollox ivarja minn 99% għal 0% jekk irrid ikonna mbagħad sistema komuni tal-azil fl-Ewropa mhux qed nissuġġerixxi irrit ikollok l-istess ċifri kullimkien, pero memx konverġenza minar divergenza, u allura l-istess għal proċeduri Dawn il-proċeduri tal-azil jietu xi ftit taxxur anki fuq livell Ewropew xi stati membri u xi snin f'pajjiżi oħra. Il-kwalità tvarja konsiderabbilment bekk irridu indirizzaw dawn il kwestjonijiet kemm bir-riforma tas-sistema komun tal-azil iżda wkoll bl-implementazzjoni tal-kodba ta' statuta li hawnhekk naraw li jekk ma nagħmlux hekk se jkollna l-asylum shopping fl ħdan l-Unjoni Ewropea u sen dajfu s-sistema tagħna stess. Issa, l-ispettativi tiegħi dwar l istqarija ta' Turkija u l-Unjoni Ewropea nillimita ruħi biss għal perspettivi ta' migrazzjoni jiena fiduċjuż li din l istqarija se tkompli taħdem biex bekk ma naraw zida kbira fin-numru ta' waslit mit-Turkija lejn l-Ewropea. Signora Lamberts, il-budget huwa adattat li EASO meta qablu ma l-Aġenzija tal-Assisa tal-Frontirju tal-Kosti. Frontex diġà imbidel għal Aġenzija b'seta tradizzjonali ċala darba Peter solva il-problema mal-konsell dwar l-Aġenzija tal-Azil u jkonna uffiċċju tal-Azil li jisir mbagħad wieħed li jkun fil-fatt aġenzija, dana jirrikjedi aktar finanzjament għaliex jkun hemm seta' ġodda, kompiti ġodda, jkollhom aktar involviment fil-monitoraġġ, joffru aktar appoġġ u l-istess jiġri bħalma rajna fl-Aġenzija l-Assisa tal-Kosta u tal-Frontieri. Għalkemm m'għandniex aġenzija għalissa u sakemm m'għandniex stati membri illi joffru il-tip ta' appoġġ ta' relokalizzazzjoni illi jiġu offruti f'nadi oħra, ċertament ċerta waħda jrid ikun hemm finanzjament tal-uffiċċju EASO biex bekk hemm appoġġ partikolarment tal-Italja l greċja sadattant. U allura rridu noqgħdu attenti għal dan kollu. Issa dwar sqarija tal-Unjoni Ewropea u Turkija naħseb il-Parlament għandu rwol fl-implementazzjoni tal-faċilità ta' rifuġġati mit-Turkija intom ġejtu mistidna li tkunu wkoll osservaturi fl-Steering Committee rilevanti u ċertament tkunu involuti wkoll ukoll eh, fir-rigward ta' 3 biljuni euro u anki dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża ċertament id-drittijiet u l-prerogativi kollha tagħkom jisejġu osservati. Issa, il-monitoraġġ tar-ritorn u x'jiġri wara. Ħafna tiseħ f'kuntratt mal-IOM u fost l obbligi tagħhom insibu il-monitoraġġ ta' wara r-ritorn. Eh, jiena rajt l-istess rapporti li rajt inti, Signora Lambert, dwar l-ispettattivi tal-persuni, ġifiri x'qed jistennihom wara r-ritorn. Xi ħaġa li qegħdin niddiskutu mal-EOM biex nifmu aħjar is-sitwazzjoni. Signora Sippel, naħseb għandek raġun. Inti u Signora Intervelt semmejtu fil-fatt li għandna żewġ alternattivi nqisu l-migrazzjoni bħala teddida, iżda nistgħu wkoll nqisuha bħala opportunità. Bekk hemm bżonn illi l migrazzjoni jinqisuha bħala opportunità biex eh, bekk aħna namministraw il-migrazzjoni b'mod effettiv biex ninvolvu l-għajnuna tal-iżvilupp u anki jinkludi wkoll mezzi legali permezz ta' risistimazzjoni għal dawk li jixtiequ l-għajnuna u anki biex ikollhom mezzi legali għal dawk li jixtiequ ovvjament jisibu mpik u jtejbu il-livelli tagħhom ta' ixin. Ċertament, għamilna ħafna xogħol sa' issa xi wħud mill-inċentivi ta' kummerċ li jofrejna sa issa u anki u wkoll ħafna progress fi dan il-politika agrikola f'dawn l-aħħar żminijiet. Però naħseb li iva intom bħala kumitat qegħdin tosservaw u timmonitorjaw dawn il-bidliet u bekk nifhem il-messaġġ politiku wara il-mistoqsija tagħkom. Irridu approċċ illi jkun ukoll olistiku u naħdmu mal-imsieħba tan Afrikani. Issa, s-Sinjura Ittenfeld saqsitx qed nagħmlu fl-infurz sar ta' regoli li diġa jeżistu. Forsi punt li ma tantx semma fil-medja. L-istess jum li adottajna l-komunikazzjoni għal-kem kienem kopertura l-medja fuq l-ewel parti, Polonja, Repubblika Ċeka u l-Ungerija, dawn eh, kellhom jidru l-qorti minħabba l-obligi ta' tor il-lokalizzazzjoni, però l-Ungerija wkoll kellha tidher il-qorti minħabba il-proġuri ta' ksur dwar is-sistema tal-azil tagħhom u żoni ta' transitu għaliex dan kollu mhux konformi mal-aki. U naħseb illi aħna bħala gwardjani ta' trattati irridu naraw li kollox jiġi osservat kif suppost. Suppost u bekk għandna numru ta' proċeduri li huma dejjin bħalissa għaliex għandna xi eh, punti ta' tħassib ukoll anki fir rigward ta' stati membri oħra jekk u ukoll bil dwar Dublin ma jfissirx li ma nistgħux ukoll nimplementaw l liġijiet li rridu nosservaw bħalissa dwar il-Gżejjer Grigi. Aħna qed noqogħdu ħafna attenti lejn is-sitwazzjoni hemmhekk qed ma mal-awtoritajiet tal-Greċja dawn l-aħħar xhur tajna aktar minn 1.3 biljun euro illi inataw lill-awtoritajiet eh, tal-Greċja u eżempju prattiku huwa E, situazzjoni fejn qed inċalqu il-persuni minn ċerti kampijiet għaliex nafu li ċertu anki bnadi oħra fejn nilqaw dawn il-persuni issa ovvjament li laħqu il-limiti tagħhom, issa rridu anki naraw illi nirritornaw il-persuni lejn it-Turkija dawk illi l-applikazzjoni tal-azil tagħhom ma ġewx aċċettati. Bekk dana u kol eh, se jitaffi xiftit mill-pressjoni fuq il gsejjer Griegi. Mela, il-mistoqsija tal-President dwar l-aħħar punt l-ottimizmu dwar Blue Card. Naħseb l-ottimizmu tiegħi ġej minn konoxximent tal-fatt li li m'għandniex sistema komuni tal-azil mhix xi ħaġa sostenibbli u allura naħtieġu ftehim dwar dan kollu bekk Dana joħloq xi ftit tal-momentum illi jista' b'xi mod iwassal għal blue card, però nix hemm bżonn ukoll narfu illi nixtiequ nimxu l qudiem u jkollna aktar Ewropa f'dawn is-setturi għaliex mingħajr dan ir-rikonoxximent se jkun diffiċli illi niksbu ftejn magħkom fuq dawn il-kwistjonijiet għaliex intom bir-raġun qegħdin ukoll tqisu illi kollox irid iwassal għal aktar armonizzazzjoni u aktar valur għal livell Ewropew. Issa rilokalizzazzjoni e, l-numri ma baxxi għandkom raġun. Madana kollu dak li rajna kien implementazzjoni ta' suċċess ta' dawk li kienu leġibli, pero xortem il-problemi Minix jena persuna favur dan il-limitu ta' 75% xaġa rridu nikkorreġu permezz ta' Dublin u Greċa u l-Italja xorta waħda jettiġu l-solidarieta l-om il-ġurnata u minn dawk l-istati membri li jaħdmu ħafna għal beneficju ta' 28 eh, dawn irridu jisimaw illi eh, jekk konna krizi se jkonna l-appoċ u l-appoċ ikun automatiku. Skużaw li dom ftit Grazzi, grazzi tal-li weġib dawn il-mistoqsijiet, Sir Nikolaf u kol. Eh, ċentilment qabel illi ma jagħmilx uh, kummenti għaliex għadna qegħdin issa lura ħafna fil u għanna u għandna ukoll eh, Father Baggio li se jindirizzana u se nistidnu jiġi hawnhekk. Kollegi jekk joġobkom eh, ibqgħu fis-sala. Grazzi Simon ħafna għal din is-sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Napprezzaw il-ħin tiegħek, grazzi ħafna. Kollegi, niskużaw ruħna mal-mistedna tana għalix edin tart biex nibdew dan il-punt li jmiss. Kollegi naprezza jek tistaw tibqaw għal dan il-punt. Se nintroduċi dan il-punt ekki fil-mistedna tana jiġu għonek dejna. Mela, għonek għanna il-punt risposta rifugġati u għal-migranti 20 puntazzjoni għal pattijiet globali. Kif tafu? għanna relazzjoni b'saħħita bejn il-Kumitat u s-Santa Sede. Kollox beda b'diskussjonijiet qabel l-ewwel sqarija tal-Papa Franġisku, sqarija li l-Papa tal-Parlament. U aħna għandna dialogu ma' Santa Sede dwar l-intervent tagħhom dwar kwistjoni tar rifuġati Bekk dan l-aħħar intervent u skambju ta' femiet ma' Fader Baggio illi u koll jħossib eh, sezzjoni tal-migranti u refugġati fis santa Sedi. Ma tanċa għanna ħin dispozzjoni tagħna, bekk se nitlob il Fader Baġġo illi jispjega dawn il-20 punt fil-prezentazzjoni tiegħu minnu fiħ u niskużaw ruħna mill-ġdid għal fatt illi waqajna xi ftit lura fil-ħin. U nilqawkom mill-qalb U nittamu li kunu nistaw u kol anki nittu xi ftit mistoqsijiet wara tijak. tiegħek. Grazzi. Il-Fader Baġek jogħġbok. Inizio ringrazzjando l-invito. Grazzi, jiena nixtieq nirringrazzjakom għal din l-istadina tagħkom u jiena aċċettajt bi pjaċir illi nippreżenta dawn il-20 punta l-20 punt il-sezzjoni tagħna ħejja biex bekk nikkontribwixxu għal xi mod għal dialogu li se jsir fil-qafas tal-qafas għal kumpatti globali ta' Nazzjonijiet Uniti. Mela, bil-litra apostolika għal papa u kol indika il-pjan biex nizviluppaw eh, dan il-qafas biex bekk u għaw kol risultat għal situazzjoni fejn inħarsu u kol xol pastorali għal ħidma fost il-refugġati biex bekk u kol ikonna strumenti ta' promozzjoni għad drittijiet tal-bnedmin. Iżda xorta waħda il-fenomenu tal-migrazzjoni waslet għal u kol situazzjoni fejn irridu natu aktar attenzjoni għal kustjonijiet ta' migrazzjoni u bekk għanna u kol sezzjoni partikolari dedikata għal migranti u refugġati immexxija mill-Papa innifsu. L-urġenza ta' din il-kwistjoni ta' refugġati fil-dinja waslet għal Knisja biex hija tindirizza din il-kwistjoni bi taħt is-supervizjoni tal-Papa biex bekk ikonna azzjoni effikaċi għal benesseri tar rifugġati u migranti. Din is-sezzjoni qed tindika perspettiva importanti għal Knisja Kattolika biex bekk hija tejn il-persuni kollha fil-partit kollha ta' ħajjithom u bekk aħna nkunu nistgħu naraw li jkun hemm appoġġ lokali u reġjonali għall knisja biex bekk tgħin il dawn il-persuni fil-proċess ta' migrazzjoni u natu u kol attenzjoni partikolari lil dawk illi kollhom bżonn jitilqu minn pajjiżhom il-Knisja Kattolika dejjem tat attenzjoni pastorali partikolari għal dawk illi huma involuti situazzjonijiet bħal dawn. Qegħdin naraw l-ikbar moviment ta' persuni illi kollhom jitilqu minn pajjiżhom f'dawn is-snin, bekk aħna nofru solidarjetà ma' dawn il-persuni u anki mal-komunità internazzjonali masses enormi ta' persuni ikollhom jitilqom minn djarhom u l-familji tagħhom minħabba persekuzzjoni, violenza, katastrofi nazzjonali u anki minħabba l-faqar. U allura rridu nqisu illi l-migrazzjoni hija tweġiba naturali għal kriżi u anki evidenza ta' xewqa tal-bnedmin illi nkunu ukoll kuntenti jkollna ħajja ħjar din ir-realtà bid-dimensjonijiet kollha tagħha għandha impatt importanti fuq l-inġiba tal-persuni fid-dinja kollha. Kif il-kriżi attwali l-esperjenza qed tgħidilna illi nistgħu insibu tweġibiet adattati u l koll knisja se taħdem mal-komunità internazzjonali biex bekk ikonna miżuri adattati li jħarsu drittijiet tal-persuni kollha inkluż il-migranti, dawk li jitolbu l-azil, rifugġati u dawk illi kellhom bil-forsi jitilqu pajjiżhom. Il-proċessi li ġew ukoll imnedija minn Nazzjonijiet Uniti dwar il-Global Compact u anki dwar il-rifuġati iwaslu għal opportunità biex bekk ikonna tweġiba konġunta f'termini tal-komunità internazzjonali il-Knisja kemm il-darba esprimiet il-pożizzjoni tagħha dwar it-temi li nsibu fil-Global Compact u għabbażi tal-esperjenza tagħha se tagħti kontribuzzjoni għal dawn il-proċessi. U bekk nagħmlu konsultazzjoni ma' diversi ukoll eh, entitajiet episkopali biex bekk nindirizzaw dawn l-20 punt. Dawn ġew approvati mill-Papa u anki iwaslu għal twaġiba tangibli għal bżonnijiet tar rifuġati l migranti Ċertament, dawn huma numru ta' konsiderazzjonijiet prattiċi illi ma nistawx nitlu fid-detal tagħhom minar dialogu tal-gvern fid-daw tal-Global Compact, l-20 punt u koli waslu miżuri effikaċi illi fl-imkien joffru tweġiba integrali għall sfidi li nsibu d-dimna l-lum u dawn u kol ikfokaw fuq erba entitajiet biex inħarsu, niproteġu, nintegraw fost l-oħrajn biex bekk aħna ikonna stedina l-azzjoni għandhom il-għan illi jinnamlu l-almu tana biex bekk naslu għall għanna ħari ġifiri ikonna entità inklusiva għal kulħadd. U aħna nittamaw il l-punti proposti jiggwidaw l-atturi kollha politiċi għal daw kollha li jixtiequ jimpenjaw ruħhom biex intejbu s-sitwazzjoni tal-migranti ir-rifuġati u dawk li jitolbu l-azil fost l-oħrajn u l-aktar vulnerabli wkoll. Kollox jindika l-immigrazzjoni u kol ija u kol mamula minn flussi li huma mħalta u diffiċli namlu distinzjoni bejn ir-rifuġati u l-migranti. Ħafna drabi għandhom sonnijiet li huma simili ħafna jekk mhux identiċi u allura naraw li jrid ikun hemm eh, armonizzazzjoni massima bejn iż-żewġ Global Compacts għaliex dawn irid ikollhom impatt reali fuq il-ħajjiet ta' dawn il-persuni bekk irid ikollna għanijiet li nistgħu nilħu biex inwasslu għar-riżultati. Dana ukoll ifisser li dawn il-punti jridu b'xi mod iwasslu għal azzjonijiet li jiffukaw fuq il-rifuġati u l-migranti u anki nifukaw fuq prinċipi li huma l-bażi ta' dawn il-punti biex bekk naħdmu mal-komunità internazzjonali biex kollox jiġi inkluż fl-aħħar mill-aħħar fil-Global Compact. Issa inwassal eh, prezentazzjoni fuq l-20 punt u ngħid ukoll illi hemm ukoll eh, elementi li wkoll huma simili għal xi punti li resqet l-Unjoni Ewropea il-dokument diġa twassal lilkom u bekk dawn huma punti simili li tistgħu taraw intom stess meta tistudjaw id-dokument. Però irrid ikollna wkoll mezzi legali għal migranti biex bekk huma jaraw il-migrazzjoni bħala proċess ordnat skont il-liġi tal-pajjiżi eh, konċernati L-ewwel irdu naraw li l-espulsjonijiet arbitrarji u l-akkoljenza tal-migranti dejjem trid tkun trid tiġi evitata biex bekk ikonna l-prinċipju ta' non reforman ġifieri persuni ma jistgħux jintbatu f'pajjiżi fejn m'hemm sigurtà. Ċertament is-sigurtà tal-persuna trid tiġi garantita il-sigurtà ġenerali tal-pajjiż irid jiġi aċċertat. mbagħad irid ikun hemm mezzi legali biex ikun hemm il-migrazzjoni legali u anki naraw li jkollna listi umanitarji u visas għal studenti u apprentistati biex bekk nidrizzaw ukoll problema ta' persuni vulnerabli konna sponsorships u anki programmi ta' rilokalizzazzjoni tal-migranti u użu aħjar tal-vizas biex naqtu l-familji li jinkludu ukoll innanniet u it-tfal ta' tfal biex bekk nejnu pajjiżi eh, u persuni li jedin jaħarbu minn pajjiżi li huma milquta minn konflitti It-tielet, inħeġġu l-Istati membri biex ikonna aktar sigurtà nazzjonali biex bekk inqisu wkoll is-sigurtà tal-persuni konċernati, drittijiet tal-persuni dawk li jitolbu l-azil refugġati biex jitlu fit-territorju tagħhom biex ikun taħriġ adattat għall assisa aċċess għal servizzi bażiċi għall immigranti kollha dawk li jitolbu l-azil refugġati u protezzjoni għal dawk kollha li jaħarbu mill-gwerer u l-vjolenza u anki soluzzjonijiet alternattiva detenzjoni għal dawk li jitlu fit-territorju nazzjonali minn autorizzazzjoni. Tini punt, inħarsu, nid-defendi nivendu drittijiet u dinità tal-immigranti u rifugġati. Il-Knisja tisħaq li mżon approċċ integrali holistiku kif ġasmajna għal kwistjonijiet immigratorji li jpoġġu fiċ-ċentru l-persuna fi dimensjonijiet kollha tagħha b'rispett lejn dinjità drittijiet tagħha. Dritt tal-ħajja u għal iktar fundamentali u l-eżerċizzju tiegħu ma jistax jiddependi mill-istatus migratorju ta' persuna Għal daqstant, aħna ninsistu fuq dal-punti li ġejjin il-punt erba l-autoritajiet tal d d'oriġini jħarsu l-immigranti permezz ta' informazzjoni qabel itluq iċ-ċertifikazzjoni mill-Aġenzja tal-Immigrazzjoni, anka Dipartiment Ministerjali għad diaspora u assistenza konsulari barra l-pajis. Numru 5, l-autoritajiet tal-pajis fejn jaslu l-immigranti għandhom maħarsuhom sabiex maġu sfruttati, xogħol sfurzat u traffikar dak nista' per permezz ta' proibizzjoni ta' eżerċizzi fejn jinżammu id-dokumenti tal-immigranti u minna l-konsekwenzi negattivi għal-permanenza tagħhom. L-assekurzat possibilità li dawn jiftu kontijiet bankarji u li kunem hemm paga minima li tintħallas għal minnu darba fix-xahar. nħedġu l-ist stati membri numru 6 sabiex immigranti rifugġati u persuni tfittxu l-azil eh, impoġu għam situazzjoni fejn il-kviti tagħhom kun jistgħu jiġu użati sabiex dan jikkontribwixxu għal benesseri tagħhom u tal-komunità lokali. Dan jista' jinkiseb permezz tal-garanzija tal libertà ta' moviment fih dan il-pajjiż loti ta' permess ta' xogħol u l-involviment tal kuntajt lokali fil-uħ ta' persuni diffiċu l-azil, aċċess għal mezzi ta' telekomunikazzjoni u żvilupp ta' programmi ta' integrazzjoni mill-ġdid u soċjali għal dawk li jiddeċidu li jmorru lura pajjiżhom. Numru seba' stati membri għandhom jittrattaw il-każijiet ta' minorenni vulnerabli anka skont dak li tajt il-Konvenzjoni Internazzjonali fuq il-drittijiet ta' tfal. Dan jista' jinkiseb permezz tal identifikazzjoni ta' soluzzjonijiet alternattivi għad detenzjoni għal immigranti minorenni f'sitwazzjoni irregolari. L-offerta ta' kustodja temporanja għal minorenni mhux akkompanjati jew separati u twaqif ta' ċentri ta' kolienza differenti għal familji minorenni u adulti. Numru 8 janħeġġu l-istati sabiex iħarsu l-minorenni kollha skont il-Karta Drittijiet ta' Tfal dan is kisa permezz tal-garanzija li immigranti eh, minorenni ma jsirux immigranti regolari wara li għal 18 komplu di studi kun hemm ċertifikazzjoni obbligatorji tal- eh, kull tarbija li titwilet, numru disa stati membri għandhom jiftħu l aċċess għall-edukazzjoni għal tfal kollha untuhom aċċess għal skolja primarja u sekondarja li kulħadd independentement mill-istatus migratorju bi standard ugwali ċittadini tal-pajjiż numru 10. Inħeġġu l-pajjiżi sabiex jiżguraw immigranti u refugġati aċċess għal welfare u niżguraw drittijiet tagħhom għas-saħħa u assistenza eh, ta' saħħa bażiku independent mill-istatus kien hemm aċċess għall iskemi ta' pensjonijiet eh, nazzjonali u kun u jerġgħu jingħatu lura kontribuzzjonijiet jekk dawn imorru lura għandna nizguraw dritt tan nazzjonalità skont konvenzjoni internazzjonali u nizguraw ċittadinanza li tfal kollha meta jitwildu. Mm, skont id-dikrazzjoni ta' dritt ta' tfal. 13 niżviluppaw il-lat integrali tal-immigranti. Il-Knisi għanda obbligu tagħmel dan flimkien mal komunitajiet lokali, pajjiżi kollha għandhom jinkludu rifuġati u persuni qed ifittxu l fil-pjaniet nazzjonali imma daqsan dik ninsisti fuq dal-punti. Inħeġġu l-pajjiżi sabiex jiżguraw l-iżvilupp ta' kompetenzi ta' migranti li persuni qed tfittxu l fil-pajjiż fejn jaslu permezz ta' garanzija l-aċċess għall tal-im terzjarju, korsijiet ta' perfezzjonament u taħriġ ieħor kif niżguraw li ċittadini. Grazzi anka l-proċessi u konvalidazzjoni ta' studji miksuba bandoħra oħra numru 13. persuni tfittra żir migranti nkun integrati fil komitet Lokali skont ir-rikonoxximent tal-libertà tagħhom ta' moviment u għażliet tal-post ta' residenza niżguraw l-possibilità li eh, dal-persuni kollha eh, niżguraw l manka korsijiet ta' kultura tal-lingwa untuwa informazzjoni nka fil-lingwa oriġinali. Numru 14. Ħeġġu l-pajizi sabiex jipromovu u jipreservaw l-integrità u l-benessiri tal-familja. Independentement mill-istatus dan jista' jinkiseb billi eh, jinaqdu fl-familji flimkien u natu l-possibilità li familjari li eh, jaslu ntuwam xol, jew ntuwam maċċessa xol, nevitaw abbuż fuq tfal u niżguraw l-involviment ta' dawn tal-aħħar f'attivitajiet ta' xogħol ma jsirx għaskapitu tas saħħa tagħhom u dritt tagħhom għat-talim. Numru 15. Pajjiż indhom jassiguraw persuni b'bżonijiet speċjali jiġu jiġu jinataw l-istess drittijiet għal ċittadini lokali, indipendentement mill-istatus u persuni b'dizabilità wkoll involvuhom fil-programmi għaċ-ċittadini. Għanna nżidu l-kwotu u l-kwota internazzjonali għall-arma matarja l-pajjiżi li jirċivu ħafna iktar immigranti u refuġati illi qed jaħarbu minn konflitt armat u dan indipendi minn l status migratorju tagħhom. Dan jissinkiseb li niżvilpaw strutturi infrastrutturi ta' assistenza medika, edukativa u soċjali fil-post fejn jaslu dawn migranti u ninkludu fost destinatarji jungna anka għal familji lokali illi jinsabu f'pożizzjoni zvantaġġata għanna natu dritt għal li l-immigranti pratikaw il-ġun tagħhom, integrazzjoni, nsaħħu l-komunitajiet lokali permezz ta' parteċipazzjoni aħjar ta' migranti u rifuġġati. Il-prezenza ta' migranti u persuni diffiċli l-azilu u rifuġġati hija opportunità ħafna drabi qed nieħdan anke llum opportunità għal kulħadd, lokali u barranin, natu eh, ċans li jkun hemm dan il- l taħli ta' kulturi u l-Knisja tinsisti fuq dal-punti. Numru 18 nħedġu stati sabiex jħedġu integrazzjoni pala proċess li rikonoxxi valorizza il-kultura tal-naħa l-oħra. Dan jistajn jinkiseb li nirkonoxxu ċittadinanza fil- meta titwilet persuna il nazzjonalità l-immigranti kollha u għalmenu għannista ta' ma' 50 sena ma' għom xie jitkellmu lingwa, per eżempju, lingwa lokali, sabiex intu għom ċittadinanza. U għanka l-persuni li kun ilhom fil-pajjiż minn twil faċilitaw l-għotja ta' ċittadinanza. Hemm bżonn ta' narrativa pożittiva fuq solidarità lejn immigranti, persuni fiċ l-azilu u refuġati permezz finanzjament ta' tibdajiet ta' skambju interkulturali, nifirxu prassi tajba, u nassiguraw illi qabalit pubbliċi jisiru fil-lingwi illi jitkellmu bijom l-immigranti u anka li jkun hemm programmi ta' integrazzjoni f'komunitajiet lokali. Numru 20, l-aħħar punt, nħeġġu lil pajjiżi sabiex jissiguraw il-barranin qed jaħarbu minn kriżiet umanitarji u inklużi programmi ta' evakuazzjoni intu għam kondizjoni għal integrazzjoni f'pajis ta' origini dan se jinkiseb permezz ta' zeta ta' fondi dedikati għal żvilupp ta' infrastrutturi fil-post ta' ritorn u assistenza temporanja għal ħaddiema li huma vittmi ta' kriżi militarja barra l-pajis u permezz rikonoxximent ta' kwalifiċi miksuba barra l-pajis mill-ħaddiema u nseriment rapidu fis-suq tax-xogħol fil-pajis ta' oriġini Insejt inti kom il-sinjal, niskuza ruħi, pero tistaw taraw il-slajd zawnek. Naddu li jmiss, il-test eh, tal-20 puntazzjoni tqassam li rappresentanti ta' pajjiżi individwali tal-Unjoni Ewropea u test b'lingwi differenti inna tal-anka dal-komitat eh, sabiex jekk iġobkom tistudjaw. L-istess il-test ta' prezentazzjoni tiegħi. U l-aħħar slide jgħid grazzi. Grazzi, Fabio Baggio. Naf li kont konxu tal-ħin u eh, naf li kellek taġġel, però apprezzajna l-prezentazzjoni. l kollegi xtaqt ngħidilhom għal xinu kol kontet naġġel fl-introduzzjoni tiegħi, xtaqt nispjega illi dissezzjoni twaqfet minn Fran mill-Papa Franġisku. Inti nkarigat minn ħaġa li twaqfet minn dan il-build-up u l-mod kif il-Knisja kienet qed interveni politikament ippermetti li ngħid imma aħna kon qed niddiskutu bejn is-segretarjat u forsi nista' nsemmi l fader Hernandez li jinsab hawnhekk ukoll bil-Nunzjatura Apostolika tal-Unjoni Ewropea nunzjatura u xek jgħidula. U anka l-fat li ħafna minn dawla punt u ma komuni anka ma xoll għet għetis hawnhekk. Tajp insemmu għom dawla affarijiet għax mux ħagġa li ġiet mis-sema din. Il-Knisja Kattolika wkoll tipprovdi servizzi serji ħafna l-integrazzjoni u għal-refugġati f'ħafna mill-istati membri. U dom kienu punti li xtaqt nsemmi, iktar tard nadja punti oħrajn. Nadi pero għal-membri tal-Parlament li nafridu jresqulek xie punti u jistaqsi mistoqsijiet. Nibda bisni raċin kienge. Eh, grazie Claude. Grazie Claude. L-interventi għaj iktar mill-mistoqsijiet inkludi rimarki ta' Xemmin komuni bej xol eh, li ġi prezentatu grazzi tal-prezentazzjoni u għal-proposta politika mill-għanda tigwu dan anka feħdan ix-xol tagħna. Xtaqt imur lura għaliex fil-2013 kollox beda jinbidel grazzi tal-azzjoni tal-Papa Franġisku meta l 2013 u żar Lampedusa u għall-ewwel darba wadab il-fjuri fil-bahar sabiex niftakru l-għuna kienet kemmu dwar persuni, dwar nis. L-immigranti huma nis, għalix qabel dan, kullħat kien jitkellem bħala kandestini bħala iħirsa, illi ma kellomx post hawnhekk. Wara però din iż-żjara tiegħu kollox beda jinbidel. il-fugura tiegħu gwidatna ħafna nka fl-għażla fl politiċi bħal riċerka u salvataġġ wara dan l-Italja varat il-programma Renostrum illi u għall-ikbar proġett umanitarju illi salva iktar minn 150.000 persuna. U sibna anka punti komuni li ħsieb f'riżoluzzjoni li votajna favur dal-Parlament għal approċċ stikku fuq il-politika fil-Mediterran. Jimmu senta għal-wis għaliex nieħu gost illi qed nara punti fid-dokument li mhux biss jitkellmu fuq punti prinċipali tal-Kattoliċeżimu imma qed nitkellmu fuq l-applikazzjoni tal-liġijiet internazzjonali u regoli internazzjonali għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Huwa dokument illi ħares il-qoddim huwa modern li rispetta drittijiet imma anka d tal-bniedem. Issa, xi punti partikolari? L-erba' punti illi ippreżentajtinna l-akkoljenza li tilqa' tippromovi u tħares u tintegra jinkludu punti straordinarji pal prospettiva ta' sigurta fej dejjem għandha tipprevali fuq is-sigurtà nazzjonali f'rispett għad-drittijiet tal-immigranti u persuna tifittxu l-azil. It-tieni l-inħarsu inkludejtu d-diaspora u koll ħafna drabi ma tiġix rikonoxxuta mill-Istati membri. F'ħafna pajjiżi il-kelma diaspora kelma li inkludejna aħna f'dokument kif insaħħu l-partnerjat bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana issa nirrikonoxxu anka l-importanza tagħha del kelma. Il-punt li ieħor fundamentali ta' ċittadinanza. Sfortunatament ħafna xi nagħmlu b'dan minn pajjiżi l-Italja manka pajjiżi oħrajn. Aħna nirrikonoxxu dritt ta' ċittadinanza għal persuni li jitwildu fl-Unjoni Ewropea Mżon li naħdmu flimkien u nafx l-impentakom xinu li naħdmu fuq ċittadinanza. Nala blaħar punt illi napprezza ħafna wkoll illi qed titlob il-Knisja Katolika fil-numru 17 qed ngħidu għandna niżguraw libertà għal reliġjon. U dan id-dritt din il-libertà Intu għalli l-immigranti kollha persuni tirċu l-azil, refugġati indipendentement mill-istatus migratorju tagħhom. Mattux kuħat għandu jikkonverti għal kattoliċeżimu. Għanna għattu libertà tal reliġjon u dan huwa importanti sabiex nimxu lejn dialogu veru. Grazzi ħafna u żgur illi dan il-dokument ser nożuħ. Grazzi Cecil. Barbara Spinelli. Ma io vorrei... Mela, minna ħatija xtaqt nir-ingrazzja l-Fader mm, Baggio għal-pjantazzjoni. Nir-ingrazzja u kol l-Papa l-Ispiraħ, mod partikolari għal dak li jgħid fuq punti essenzjali li huma il-bżonnijiet tal-immigranti u rifugġati. Integrazzjoni soċjali, l-unifikazzjoni tal-familja b'sens wiesa, l lista ta' pajjiżi siguri u drittijiet li jinataw indipendentement mill-istatus legali tal-immigranti u persuna li tiġġel l-azil, u refuġat għandi xi mistoqsijiet fuq uħut mill-punti speċifiċi li semmejt inti. L-ewwel. L-istedina li ssir fil-pjan l konferenzi episkopali illi jitrażmettu dal-pjan l gvernijiet tagħhom mod partikolari l-ministri responsabli. xieġ eżattament fil-konferenzi biskubali ta' ċertu pajizi fiħdan l-Unjoni Ewropea illi eh, huma kemm xejn eh, ħorox f-semizmu hawnhekk fuq l-immigrazzjoni, tkellem fuq pajjiżi bħal Polonja u l-Ungerija pereżempju. Xina hemmhekk fil-qatt episkopali u issa fuq il-rabta mal-liġi Fil-pjan jingħad li l-immigrazzjoni trid tkun proċess ordnat u bbażat fuq il-liġijiet ta' kull pajjiż involut. Dak li laqatni kien illi ftit namlu referenza għal liġijiet internazzjonali u l-konvenzjoni internazzjonali jekk niskludi l-konvenzjoni fuq id dritt tfal, drittijiet ta' tfal, ma namlux referenza fl-opinjoni tiegħi għal liġi li hija fundamentali u li ma titrattax biss il-ħarba minn dittaturi jew gwerer, imma qed nitkellem dwar id-dritt illi titla minn kull pajjiż, inkluż pajjiżek, kif insibu fil-Dikrezzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem. Dan indipendentement mill-gwerra, kulħadd għandu dritt jitlaq minn pajjiżu. Punt ieħor, l-aħħar punt, fil-pjan li prezentajtu meta titkellmu dwar il-valur tas-sigurtà tal-persuna. Jingħad hawnhekk hawnhekk qed li għandu jkun hemm bilanċ, bilanċ ġust, bejn is-sigurtà tal-persuna e permettu li ngħid anke l-dinjità tal-persuna u it-ħassib tas-sigurtà nazzjonali. Dan huwa punt delikat ħafna u hawnhekk l-opinjoni tiegħi huwa importanti li nagħmlu referenza għal liġi internazzjonali għaliex il-liġi internazzjonali hija preċiża ħafna fuq dan il-bilanċ bejn iż-żewġ e, naħat u tqgħod attenta ħafna illi ma li ma tagħtix importanza żejda lil kwistjonijiet ta' tħassib rabta ma' sigurtà. Grazzi Barbara. Kollegi, wara din laqa għanna laqa in kamera fuq punt sensittiv ħafna li ringrazzja l-kollega l-paċenzja li qed juru. Se nieħu żewġ interventi oħra jogħġobkom żommu fil-qosor is-Sinjura Invelt u s-Sinjura Sipil. Tajjeb, Sofi jogħġbok. Grazie President, tal prova nżomm fil-qosor. Jina u kol nishtiq nir-ingrazzja l-Father Baggio tal-prezentazzjoni tiegħu. Jiena mm, mhux sol qed nfaħħar lill-Knisja kif forsi xeħut minnkom jafu, imma f'dan il-każ napprezza ħafna l-isforzi u l-pożizzjoni li ħaddet il-Knisja u l-Papa. Fil-pjantazzjoni li fi 20 punt, naħseb li hemm ħafna punti li jixxibħu mal-pozizjoni tal-Parlament u fil-fatt jixipu kol mal-pozizjoni tal-Partit Liberali, partit tiegħi. U għalhekk il-valuri mhumiex monopolju ta' xi grupp jew ieħor, spiss ikunu komuni bejn partiti differenti. U għalhekk nittama illi l-isforzi konġunti tagħna verament isarfu f'xi ħaġa. Madankollu naħseb illi wieħed mill-akbar xkiel biex niksbu dawn l-20 punt huma il-politika u il-politiċi. Hemm politiċi, hemm politikanti illi huma insara nfushom u l qegħdin ixeklu. Hemm xi ħadd minnhom li huma Kristjani Demokratiċi u kif naqbad ngħid. Fost dawn insibu l-iżjed kritiċi ħoroġ ta' politika ta' ta' l-migrazzjoni umana, u qed nirreferi għal politiċi minn pajjiżi bħal Polonja, l-Ungerija, l-Awstrija, l-Bavarja u oħrajn. U għalek jina nsaqsik intom xtamlu biex tippruvaw eh, teżerġitaw influenza politika. Naturalment dawn politikanti il qed jippruvaw jattiraw il-vot ta' min jemmen fil-lemin estrem. U naturalment jiġġeneraw ċertu sentimenti għal Eh, biex jirbħu l-vot tagħhom. Skużawni, naħseb li għandi dritt għal-vot tiegħi, għall-opinjoni tiegħi. U għalhekk rajna wkoll eh, per eżempju li xġara fi Vienna, l-ewwel tarbija li twillet fl-ewwel ta' Jannar fl-Awstrija fi Vienna, hija tarbija tifla jisimha Asel, hija tarbija l-ġenitur tagħha huma Musulmani u meta twildet tina eh, l ġenituri tagħha mhux biss ferħulhom imma għalaw eh, mewġa sħiħa ta' mibeda razzista, mibeda kontra tarbija ta' kif titwilet. Jien apprezzajt li l-papa tkellem kontra dan l-episodju għamel sew U fakkar ukoll li il-poter jista' jintuża biex eh, nfakru lill politiċi tagħna x'valuri suppost qegħdin jħarsu. U naħseb li dan huwa mod kif niksbu dak li hemm fil-pjantazzjoni li jiena verament nappoġġa. Is-Sinjura Sipel, Iva, grazzi ħafna jena nistan kanżom ftit iżjed fil-qosor għaliex dan li semmit Sofi u appunti li u kol kont biħsib ninsemmi. semmi Hemm ċertu pajjiżi, ħafna minnhom verament insara ta' tradizzjoni kattolika kbira, illi qegħdin jiġħdu kwalunkwe tip ta' solidarjetà ħansemmi tnejn. Fl-Ungerija hemm 3.8 miljun il-nisrani u fil-Polonja disa' minn kull 10 persuna jidentifikaw ruħom bħala insara. U parti minn hekk dawn oħra ċelaġet mhux biss ma jridux refuġġjati tal-li edin jiċħdu kwalunkwe responsabilta f'dik li rilokazzjoni, risistemazzjoni, mandom lebda strategija l-integrazzjoni, refugġati li għetni f'kampijiet f'kondizjoniet inaċċettabli u ma pajizi illi moħħom biex jibnu dejjem iżjed ħitan u ħitan iżjed olja biex ma jaċċettawx laqqas biss refugġat wieħed. U għalhekk fil-waqt li ngħid li ħaġa sabiħa li konna pożizzjoni komuni nara li iva hemm pożizzjoni komuni bejn ħafna pajjiżi ma l-mistoqsija tiegħi hija x'ista' jsir u hemmx qed tagħmlu biex tinbidel l-attitudni f'dawn il-pajjiżi u dan ir-reġjuni li qed insemmi. X'tistgħu tagħmlu biex tikkooperaw mal-komunitajiet insara f'dawn il-pajjiżi. Hemm xi ħaġa li tistgħu tagħmlu li tridu tagħmlu biex tappoġġaw lil dawk il-komunitajiet li jeżistu anke f'pajjiżi bħal Polonja. Pajjiżi illi Eh, jiex forsi jix, anzi komunitajiet li forsi jixtiequ jintegraw refugġati ma mandomx ir-risorsi. U dik hija mistoqsija tiegħi. Eh, hemm xi ħaġa li tixtiequ tagħmlu u inkella li konkretament qegħdin tagħmlu? U taħsbu li hemm xi ħaġa nistgħu nagħmlu flimkien biex niksbu iżjed progress, grazzi. Very good question because I know from discussing with Father Baggio that there are lots of practical things that he... Iva, fil-fatti kien mistoqsija li anka jiena xtaqt tagħmel fader badġo, ġifieri x'inhu ma l-affarijiet li qegħdin tagħmlu fil-prattika, u għalhekk ħanalok għalhekk ftit ħin biex kont tista' twieġeb. Grazzi għal mistoqsijiet se nwieġeb xi wħud bil-Taljan, però oħrajn bl-Ingliż. Grazzi l-Orvli Kienge għall apprazzament li uriet. Ma nistawx ma nisqux l-istess punti. Signora Spinelli? Ma ġizballu xek, għax ħat nota ta' malajr. Et naqblu fuq il-bżonnijiet, evidenti, anki fis-sensitività ta' pajizi, tal-lista tal-pajizi bla periklu. il-konferenza episkopali għamlet stedina. Jiġifieri insibu rappresentanti tal-gvern li ħsieb tal-proċessi tal żewġ Global Compacts biex bekk namlu dialogu magħhom. Biex bekk aħna nejnu anki l-konferenzi episkopali f'dan il-proċess. Ir-riżultati sa issa kienu pożittivi ferm, kena 40 laqa ma' rappresentanti ta' gvernijiet fejn edin provaw anki immexxu il-qoddim il-proċedura ta' stock taking. Bizbek naraw li ma huma il-punti li ħasbuna. Issa, il-konvenzjoniet internazzjonali. Aħna ma minnix referenza diretta fl-20 punt jiena referejt għal perspettiva ta' tfal għalix kienet evidenti li kena nsemmuh dan il-rigward, pero ċertament taħt diversi punti il-punti tal-konvenzjoni internazzjonali kemm tal-Nazzjoni Uniti kif ukoll tal-ILO u anki dwar realtajiet oħra dwar il-ksenofobija, diskriminazzjoni huma importanti għalli huma wkoll marbuta ma dan l-ambjent li għed partikolari. Issa, id-dritt għal-migrazzjoni. Ħafna drabi kelli u koll nispiega dan il-konċett l istudenti tijaj. Id-dritt li wieħed joħroġ minn pajizu u dritt li jirritorna lej pajizu. Pero memx id-dritt li wieħed jidħol f'pajjiż li mhux tal-persuna konċernata. U allura dan huwa punt li rridu niddiskutuh, ġifieri naraw sa fejn dritt ta' twettiq personali jista iwassal u għall għal-impatti ġifiri fejn wieħed jiddeċidi fejn dana kollu jista jisseħ. Jiena u nixtieq nuri apprezzament personali għaliex dana kollu iwassal għal responsabilta globali li l-Papa referi għalih dan il-punt kemm il-darba. Jiġifieri il-bnedmin kollha għandhom id-dritt illi jitwetqu bħala persuni fejn jixtiequ fid-dinja u bekk jekk dan mhux impossibbli naraw kif nistgħu nejnu għaliex nafu illi f'ħafna pajjiżi dina il-ħaġa mhux possibbli. Issa dwar is-sigurtà tal-persuna u s-sigurtà nazzjonali f'dan ir-rigward hemm ukoll armoniji brabta ma' situazzjoni internazzjonali għalina rajna illi tlaq kena nitilqu minn bazi legali. Allura il-persuna il teżisti wara kollox il mill-istat u allura aħna irridu naraw illi l-istat eh, jeżisti li in mill-eżistenza tal-persuni, kumbat għanna filosofija umanistika fejn najdu li l-istat jeżisti biss għala ta' ta' persuni illi jenaqtu fl-imkien jiddeċidu li jiexu emmek u minajr om dawn l-istat ma jkunx jista' jeżisti. Allura fid-dokument ngħidu li kollox irid jiġi bilanċat il-messaġġ tal-Papa e, tal-14 ta' jannar, messaġġ li diġà ġi publikat, qed jgħid illi dejjem irridu e, nifukaw fuq is-sigurtà personali qabel is-sigurtà nazzjonali. Umbat, Kanna mistoqsijiet oħra? We trying to do. Għanna prova nġbor flimkien il-mistoqsijiet illi eh, smajt. Bella xed niprofa namel jena mal-kostituenti dawk illi eh, umma parti mill-knisja nisranija. Aħna eh, nemnu li koll għandhom bieċa xogħol differenti f'dan is-soċjetà, minnhom illi huma sempliċement ħaddiema, oħrajn huma politiċi, eccetera. Imħafna minnhom illi kienu voluti direttament fl akoljenza tal-migranti, l-integrazzjoni tagħhom, etc. U jidher biċar illi fl-Ewropa u anke f'pajjiżi oħra madwar id-dinja illi l-involviment tal-Knisja Kattolika dejjem kien wieħed kostanti matul is-snin qed nippruvaw nagħmlu l-aħjar li nista għandna eluf ta' ħaddiema qed jippruvaw jilqgħu miljuni ta' rifuġġjati u qegħdin ninvestu ħafna miljuni ta' euro f'din it-tip ta' ħidma u għawek nirringrazzja wkoll lil benefatturi kollha illi jemnu u jafdaw fil-ħidma tal-Knisja Kattolika. U sibna u koll imsiħba tajbin eh, ħafna anka fi gruppi religjużi oħrajn, f'reliġjonijiet differenti, u huma inaqdu magħna fix-xogħol tagħna jew aħna inaqadna magħhom f'xogħolhom. U għalhekk eh, inżommu anka dialogu pożittiv magħhom, dialogu bejn reliġjonijiet differenti għalina importanti ħafna kull persuna hija intitolata l-opinjoni tagħha u biex nibdu l-opinjoni ta' persuna rridu nitwa raġuni u għalhekk anka il-politiċi eh, kattoliċi dawk insara għandhom dritt tal-opinjoni tagħhom. Il-Papa tkellem ħafna fuq dan il-prinċipju, semmiħ spiss fl-2017 u għadna qed nitkellmu fuq fl-2018. qed nitkellmu fuq il prinċipji u fuq eh, x'qed nitolbu aħna mill-komunitajiet u mill-politiċi insara il-proċess biex bniedem tibdillu femtu u biex tipprova tilħaq konsens u biex eh, tagħti kuntest li dawn il-prinċipji li hija diffiċli ħafna għaliex inti qed situazzjoni speċifika u trid tilqa' għall-biżgħat tan-nies, eh, hemmhekk eh, għandek kollok għodimek bizat eh, reali, forsi l-perċazzjoni ma tkunx reali, ma l-bizat ikun reali u fit tanto dan kollu qegħdin eh, nippruvaw nagħmlu ħer nistgħu anka f'kollaborazzjoni ma' pajjiżi oħrajn. U hemm ħafna azzjonijiet pożittivi fil-pajjiżi Ewropej kollha, mhux wieħed biss fil-pajjiżi kollha. U għalhekk nemmen li rridu nagħtu kuntest anka lil din il-biża u kif wieħed jista' jeleb il-biża dak li hija biċċa xogħol li nistgħu nagħmlu flimkien. Jiena qabel semmejt ukoll il-bidla fin-narrattiva, dik hija xi ħaġa li wkoll irdu nagħmlu flimkien. Ma jistax ikun li kuljum naqraw aħbarijiet koroħ fuq l-immigranti, refugjati, fuq l-applikanti għall-azil. Dawn eh, l-aħbarijiet qed ikomplu ikatru l biza fin-nies u mhux qed jippermettunna naraw l-opportunitajiet li hemm mistoħbija. L-opportunitajiet mhumiex daqstant ovvji, imma irridu nifmu li hemm potenzjal hemm lok għal skambju kulturali għal hemm lok li nikbru flimkien u bilħaq irridu eh, nħarsu lejn l-istampa ġenerali tal-bniedem. Dik hija xi ħaġa li kif qed wieħed mit-teologi tagħna eh, jew ħanamlu flimkien jew inkella mhux ser x'inha nagħmluha. U dak nisħafu dak il-qal anke il-Papa lill parlament Unjoni Ewropea. Jiena wkoll nemmen il l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità kbira f'dan ir-rigward għaliex dan huwa il-post fejn id-dinjità u d-drittijiet tal-bniedem twildu. Għawek eh, twildu, għawek tkatru u għawek jistaw, għawek eh, fil-fat isiru reali għal kulħadd. U din hija missjoni mhux biss tal-Knisja manka tal-Ewropa. U aħna fil-fatt għalhekk aċċettajna l-istedina biex inkunu preżenti f'din il-laqa il-lum u li dan iservi biex inkomplu kattu rabta ta' bejnietna u naħdmu iżjed flimkien. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet kollha u jekk għandkom xi suġġerimenti oħrajn jiena ser inħalli hawnhekk id-dettalji biex biex tikkuntattjawni. Ikun pjaċir tiegħi in nagħtikom iżjed informazzjoni u li nkompli bid-diskussjoni magħkom naf issa il-ħin tiegħi spiċċa. Ivana fil-li l-membri jishtiqu jiringrazzjaw. grazzi ta' din id-diskussjoni oresta li kellna miegħek. Nirringrazzjak anka ta' kemm weġibt eh, mill-qalb. Kollegi, il-Knisja fukat li zjed fuq il-Patt Globali tal-Nazzjonijiet Uniti U xtaqt insemmi illi ħajkonna minn tal inqas żewġ laqat ta' segwitu fuq dan il-pat ħajkunem hemm laqa interparlamentari fi frar u sar ikun hemm ukoll smiħ konġunt mal-Kumitat tal-Baġit u komitat joħrajn. oħrajn. Nixtieq infakkar ukoll illi il-Knisja Kattolika flimkien ma' istituzzjonijiet ma' reliġjonijiet oħra huma ma' dawk li l-iżjed jaffru kura u ħarsin u li jizjet jilqaw refugġati. Għalek, niftakru kol fil-għol importanti li għandhom fl-istati membri tagħna. Mhijiex biss eh, kwistjoni budgetarja, eh, hemm ukoll kwistjoni ta' integrazzjoni. Għalek nirringrazzja l-Father Baggio, Father Anders u anke l-oħrajn. Aħna ħerqanin li nkomplu naħdmu magħkom fil-futur u nixtieq illi twassal it-tislima tagħna lill-Papa. Grazzi ħafna kollegi tad-dibattitu nittama illi narawk m'għandhomux. Grazzi. Colleagues, um, we're going into uh, in... Kollegi, ħanibdew il-laqa in kamra għal punt li mis fuq l-agenda. With apologies to um, everyone that was waiting for this, it should have begun. Skużawni, eh, naf li kena għameti sena dan il-punt, suppost bdejni ħfissi tan eskwart, u għal-punt li għandu xieqsam